Jest? We are ready? Okej. Okay. Proszę Państwa, otwieram nasze specjalne wyjątki. Signori, mela wasal il-waqt illi nibdew din il-laqa straordinarja. Din il-laqa hija smih fuq l-inizjattiva ta' ċittadini Ewropej bit-titlu Stop Vivisection, eja nwaqfu l-vivisezzjoni. Din hija azzjoni konġunta, din hija stanwa smih konġunt bejn il-Kumitat Agri, il-Kumitat tal-Petizzjonijiet, il-Kumitat tal-Ambjent s saħħa Pubblika u s ta' Flikel kif ukoll il-Kumitat tal-Industrija, Riċerka u l-Enerġija. Permettu li jinfakkarkom li l-inizjattiva ta' ċittadini Ewropej ġiet stabilita permezz ta' regolament 211 tal-2011 u lan kien illi titwaqqaf pjattaforma għaċ-ċittadini Ewropej sabiex huma ikunu jistaw jresqu l-idejat tagħhom u anke it-talbiet tagħhom lill-Kummissjoni Ewropea biex il-Kummissjoni tkun tista' tipproponi leġislazzjoni fuq kwistjonijiet li jaqgħu taħt il-kompetenza Ewropea. Pero dan aktar faċli nejtejdu tgħidu milli twet u din mhix biċċa xogħol faċli speċjalment jekk nżommu f'moħħna illi inizjattiva tittiġbor tal-inqas miljun firma minn tal-inqas seba stati membri. Biex il-Kummissjoni tkun tista' tevalwa din it-talba, jekk nżommu dan f'moħħna lek, nixtieq jiena nifraħ l-organizzaturi ta' din l-inizjattiva li huma rappresentati mis-sur Andre Menax, is-sur Gianni Tamino u is-sur Claude Rice. Dawn jirrappreżentaw eh, huma sponsor ta' din l-inizjattiva ta' ċittadini. Jekk forsa tiftakru din hija t-tielet tip ta' smieħ kellna tliet suġġetti differenti, kellna l-inizjattiva One of Us, l-inizjattiva Right to Water u llum għandna l-inizjattiva Ejja nwaqfu l-vivisezzjoni. Nixtieq nilqa l-esperti fostna wkoll fostom għandna l-Sur Greek li huwa il-President tal-Amerikani għall-Avvanz Mediku. Nishtiq nilqa u koll li Sinjura Barres Newsi lija professur fl-Istitut Pasteur u kella l-Nobel Laureate tal-2008. Jena nixtieq nilqak fostna u koll, professur. Nixtieq nilqaw koll l-Sinjura eh, McIver li hija membru tal-Humane Society International. Palma diġa semmejt l-ismiħ tal-lum huwa organizzat flimkien mal-Kumitati Peti, Envi u Itri, kif ukoll mal-Kummissjoni Ewropea, rappresentant tal-Kummissjoni Ewropea. li għalek nilqa lil l-Onorevoli Mezzola, il-Viċi President tal-Kumitat Peti, is-Sur Katajnen, il-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea, u l-issur Karl Falkenberg li huwa direttur ġenerali fil-Direttorat Ġenerali għall-Ambjent. Qabel ma nagħti l-mikrofonu l-organizzaturi ta' din l-inizjattiva, ippermettuli naddilkom eh, namel taqsira. Hawnhekk għandna żewġ affarijiet li jorbtu ma din inizjattiva Ewropea. Ir-raġuni għal fejn l-annimali jiġu użati fir-riċerka l raġuni hija l-użu tal-annimali fir-riċerka xjentifika u t-tieni jekk id-direttiva u x'qed taqdi l-rwol tagħha biex tipprovdi l-aħjar qafas għal riċerka xjentifika permezz tal-użu tal-annimali. tajjeb illi u koll naraw jekk din id-direttiva li għafisseħ u xqed twaqqaf mill jidħlu modelli xjentifiċi ġodda li jippermettu illi nkunu nistaw nabbandonaw l-użu tal-annimali fil-riċerka xjentifika. Għalhekk nkunu qegħdin innaqsu kemm jista' jkun l-użu tal-annimali fir-riċerka nizguraw niżguraw ukoll illi nieħdu ħsib il-benesseri tal-annimali. It-talba tiegħi l kellima hija illi iżommu mal-ħin allokat għalihom. Żommu mal-ħin allokat għalikom għaliex nistgħu biss sindumu ta' sitta u nofs illum nishtiq nitlob lil viċi President tal-Kumitat Peti biex tuħu l-mikrofonu. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Grazzi, Sur President. Kif tlabtna jiena sen niprofa ma nħadrkom ħafna ħin bħala Viċi President tal-Komitat tal-Petizzjonijiet jena grata u nħoss li huwa unur li nista namel xi kummenti f'din l-okkażjoni tal-lum. Fl-esperjenza tiegħi ħafna persuni iħaltu l-inizjattiva ta' ċittadini ma' dik tal-petizzjonijiet fil-Parlament Ewropew, it-tnejn li huma huma għodda utli imma jihdu ratta differenzi. Importanti għalek li nenfasizzaw xin id-differenza bejnietom. Il-Komitat ta' Petizzjonijiet huwa komitat li għandu rwol dirett biex jagħti leħen liċ-ċittadini Ewropej. Anke persuna waħda waħeda tista' tressaq petizzjoni U fi żmien meta ċittadini qed iħossuhom beda mill-proċess ta' ta' deċiżjonijiet fuq livell Ewropew, id-dritt ta' petizzjoni għandu jibqa' miftuħ u aċċessibbli. Ammont kbir ta' inizjattivi li jiġu rifjutati mill-Kummissjoni għaliex ma jkunux jistgħu irresqu għat leġislattiv ġdid jew jemendaw liġi eżistenti, din dan jista però jiġi imressaq bħala petizzjoni fil-Parlament il-regolament l-inizjattiva ċittadini Ewropej hija għodda utli però għandha ġifiet tagħha. Bħalissa qegħdin nirrevedu dan ir-regolament u nixtieq nieħdu l-opportunità biex nindirizzaw kwalunkwe problemi li għandna f'dan il-qafas legali. Wara ftit snin ta' esperjenza b'din li CI, nafu kemm huwa proċess burokratiku. Il-Komitat ta' Petizzjonijiet qed jieħu rwol attiv biex jindirizza din il-problema u nittimaw li dan l-istrument ikun aktar jgħin li ċittadini u effiċjenti kemm jista' jkun. Il-kwistjoni li għandna qudiemna għandna bħalissa nagħtu petizzjonijiet li għandhom x'jaqsmu mal-proibizzjoni tal-vivisezzjoni u li tiġi emendata l-leġislazzjoni Ewropea fuq dan is-suġġett, il-vivisezzjoni u l-testjar fuq l-annimali kienu kawża għal ħafna diskussjonijiet f'numru ta' stati membri u anke fih dan l-istituzzjonijiet Ewropej fil-Brussell Din hija kwestjoni sensittiva li ħafna persuni fostom jiena stess inħossu għanna u għappun sensittiv ħafna għalina. Dan ħares sen il-proċedura in-nifsa u il-riċerka li toħroġ permetta dan it-testjar. Id-direttiva 2010-63 ġiet mmexxija mill-listi approvata mill-istati membri kollha u daħlet fis-seħħ 2013. Din kienet immirata biex tapprova u taġġorna d-direttiva tal-1986. Però nifhem li nifhem it-ħassib li tressaq mill-li sijaj dwar dawn it-tip ta' ricerka. riċerka Aħna ser ninformaw il-protezzjonanti fuq ir-riżultat ta' dan is u nafu kol li s-sur nsejx se dan fil-kommenti li se jagħmel grazzi. Grazzi tassew. Nati issa il-mikrofonu l-Istur sur Katajnen, il-Viċi President tal-Kommissjoni. Grazzi tassew, sinjuri, grazzi tal-li edin torganizzaw dan nismiħ inklossifa unnek fuq is-suġġett tal-inizjattiva ta' ċittadini Ewropa għajan waqfu l-vizzazzjoni. Il-suċċess ta' tal-inizjattiva biex ġabret miljon, aktar minn miljon firma juri għal oħra illi l-inizjattiva ta' ċittadini Ewropej għanda il-rwol ħax ta' fl-struttura Ewropeja. Dinja it t-tielet inizjattiva wara Right to Water u One of Us is-sena l-oħra irnexxilhom jiksbu riżultat impressjonanti minn meta bdiet meta ġiet imnedija dan ġejmni dan il-proċess demokratiku f'April tal-2012 tinibda billi nitkellem fuq l cia imbagħad ngħaddi biex nitkellem dwar is-suġġett ta' smieħ tal-lum. Il-Kummissjoni fil-31 ta' Marzu adottat rapport li jevalwa l-ewwel tliet snin ta' dan l-istrument l-inizjattiva ta' ċittadini Ewropej Fil-waqt illi wasalna konklużjoni illi din il-proċedura kif stabilita fil-regolament qed jaħdem Iżda xorta waħda għat hemm lokal titjib bħal pereżempju rigward id-data li jeħtieġu ċittadini meta ikunu li jridu jagħtu ċittadini meta jiffirmaw ECI. Anke iż-żmien li tieħdu il-proċedura kif ukoll e, il-problema tal-li jinġabru l-firem online. Il-Kummissjoni jempenjata bisħiħ biex li e CI taħdem kif suppost għaliex aħna konvinti li din hija għodda li għanda potenzjal li tikkontribwixxi biex taqqat li ċittadini u l istituzzjonijiet. Aħna għalhekk rridu niddiskutu fix-xhur li ġejjin anke flimkien ma' Sur Timmermans u anke bażi tar-rapport tagħna flimkien ma' partijiet interessati u istituzzjonijiet oħra niddiskutu kif nistgħu intejbu il-funzjonament ta' dan l-istrument importanti. Dan ir-rigward aħna nilqgħu il-fatt illi il-Parlament Ewropew qed jipprepara rapport inizjattiva propja bħala tweġiba rapport tal-Kummissjoni u l-Kunsill ukoll beda jiddiskuti dan is-suġġett. Waħda mill-kwistjonijiet li tqajmet fir-rapport tagħna kienet illi rridu niżguraw li l ħna differenti jridu jinstemaw matul dan ismiħ pubbliku, il-periodu ta' tliet xhur għall kummissjoni biex tieħu deċiżjoni fuq din inizjattiva huwa perjodu qasir ħafna u u l-ismiħ pubbliku u l-unika opportunità li li wieħed jisma' l-opinjoni ta' dawk li jkunu qed u l-inizjattiva. Hawnhekk apparti mill-organizzaturi li huma l-atturi prinċipali din il-proċedura, aħna se jkollna l-possibilità li nisimaw l-opinjoni ta' tliet esperti fuq dan is-suġġett. Dawn l-esperti ġew mistiedna mill-Parlament Ewropew. Din hija xi ħaġa ġdida illi l-Kummissjoni tilqa' bisħieħ u nittamaw li din issir xi ħaġa prassi aktar komuni għal smieħ li jkollna fil-futur. Għalhekk għal darbohra nixtieq nilqa l-organizzaturi ta' din l-inizjattiva hija waqfu l anke fisem il-Kummissjoni. Aħna apprezzaw din l-inizjattiva ta' ċittadini fuq dan il-suġġett daqstant importanti u sensittiv. Dan jgħalt l-Kummissjoni l-opportunità li tavvalwa b'mod kritiku jekk l-isforzi kollha fuq il vetronjoni u xed isiru biex ikun hemm avvanzi flanijiet infasla fit-trattat. Aħna il-tqajna ma' organizzaturi u għalek sena nifmu aħjar it-ħassib taħħom u t-talba taħħom iġifiri li tiġi revokata direttiva l 63 fuq il-protezzjoni tal-annimali li ġużati għall-anijiet ċentifiċi. Aħna nittamaw illi dan id-dibattitu jgħin biex jigwidana aktar jinformana dwar il-proċess kif seħ fl-aħħar żewġ li kellna l-Kummissjoni llum ser tisma u ser segu mill-viċin l-iskambju ta' bejn l-MP l-organizzaturi u l-esperti. Id-direttur ġenerali Karl Falkenberg ser jippreżenta 50 minuti l-istat attwali ta' direttiva 2010-63 l-isfond legali tagħha l-anijiet tagħha u l-istat ta' implementazzjoni. Imma mill-bqija aħna ser nieħdu nota tal-pożizzjonijiet differenti li jiġu murija illum se nisimaw b'attenzjoni ir-raġunijiet kollha li jiġu mresqa u se nintervjenu biss jekk nkunu jidru jiġu ċrati xi affarijiet. Wara dan ismih u wara li ġi kkunsidat l-opinjoni tal-argumenti kollha l-Kummissjoni ser twieġeb l din l-inizjattiva jien waqfu bizzazzjoni li aħna t-nipjena nadottaw fit-3 ta' ġunju biex inkunu f'konformità ma' data ta' tlet, ma' zmin ta' tlet xhur kif fassal, kif fassal il regolament Grazzi tal-attenzjoni tagħkom. Grazzi tas-sew, Viċi President. Issa wasal il-waqt li natu il-mikrofonu lill-organizzaturi illi ser ikunu edin jippreżentaw din l-inizjattiva. Is-sur Tamino u is-sur Rice li flimkien ser jippreżentaw din l-inizjattiva. Għandhom kwarta kollox bejnietom. Ser nitkellem Italjan biex niftiema maħjar bil-lingwa tiegħi. Jina xtieq nitlaq biħsib. Ħafna drabi nisimaw illi il kustjoni tal-testjal fuq l-annimali hija kustjoni ta' problemi etiċi li jiddifendu l-annimali. Lan tagħna bħala organizzaturi ta' din l-inizjattiva huwa illi nippruvaw illi naraw jekk l-użu tal-annimali fil-riċerka fil-riċerka u wix utli għal lani għal-finijiet ta' saħħa ta' ċittadini, ġifiri l-għan tana huwa li jinsaqsu jekk mill-lat ċentifiku l-użu tal-esperimentazzjoni fuq l-annimali tiggarantixxix li ċittadini Ewropej kustanijiet jirgwardaw is-saħħa. It-tweġiba tagħna hija le, ma din mhix tweġiba tagħna, din hija it-tweġiba ta' ħafna xjentisti, ta' ħafna xogħol ta' meta analiżi illi juri kif permezz ta' evalwazzjoni ta' riċerka kollha li saret permezz tal-annimali, kif dan juri illi hemm ħafna każijiet fejn m'għandniex m'għandniex benefiċċji li ħadna għal għal bniedem. Iżda mux qed neliminaw il-possibilità li nużaw annimal bħala model għal animal oħra bħal per eżempju l animal li jkarmu bħal ġrieden per eżempju u l-far il-differenza bejn ġurdin u far em, kif, kif nistaw għalek li diġa hemm ħafna differenti ta' 50% bejn il-ġurdin u l-far, allura kif nistgħu nipretendu li dan napplikaw ħal bnedmin jekk diġa hemm differenza bejniethom. Għalhekk eh, jekk inti inti fuq li ma se tiddependi, fuq li ma se tgħid li huwa validu fi li ieħor, it-testjar fuq l-annimali mhux qed joffri l-ebda garanzija bħal per eżempju l-esperimentazzjoni fuq l-bnedmin f'saħħa ma' medicina, bħal per eżempju l-regolament REACH illi dak għandu xaqsa ma' l-użu tal-annimali ma mumiex koperti minn effetti kollaterali li ħallu medicina fuqhom. Per eżempju, il-regolament riċ jekk li kolna informazzjoni karċinogenika per eżempju fuq dawn l-annimali, irrid ikollna laboratorju għal numru ta' snin, probabbli aktar minn seklu, sempliċement biex nevalwaw l 20000 elf sustanza għavol li nafu li hemm ħafna iktar. Huwa ovvju li ma nistawx niggarantixxu saħħa ta' ċittadini tagħna f'dawn il-kundizzjonijiet, irridu nsibu metodi xjentifiċi validi u adegwati biex inwieġbu għal ħtiġijiet stabliti fit-trattat fuq il-saħħa ta' ċittadini, is-sigurtà tal-konsumaturi, is-sigurtà għal protezzjoni tal-ambjent, kif ukoll għal protezzjoni tal-annimali. Imma Irridu nikkonsidraw dawn l-aspetti kollha flimkien u għalhekk din l-inizjattiva rabtet għalhekk rabtet ġabret daqshekk ehm, appoġġ għandna ħafna iktar minn miljun u elf jekk nikkonsidraw il-ferem l-oħra li kellna neħħor raġunija oħra, imma dan juri illi illum jekk aħna nħarsu lejn l-istat saħħa ta' ċittadini Ewropej, dan m'għandux x'jaqsam mar-riċerka li issir fuq l-annimali għalhekk għalfejn kieku dan it-tip ta' mart qed dejjem jiżdied u t-tumuri pereżempju fit-tfal qed jiżdied aħna għanna l-obbligu li niproteġu s-saħħa tagħhom irridu nieħdu azzjoni imma l-użu ta' riżultati mir ċerka fuq l-annimali ma tat lebda risposta adegwata għal dan il-problemi. Għalek, aħna nishtiqu illa nitċaraw jekk l-annimal, jekk it-tessar fuq l-annimali, għandux jaqsam mar għandu xaqsa mar riżultat li nikzbu fuq is-saħħa tal-bnedmin. Għalek, irridu najdu em metodi alternativi xjentifiċi oħrajn aħna najdu iva. Irridu ninvestu ħafna aktar minn qatt qabel f'dawn il-metodi alternativi u għalek ikollna il possibilità illi il-laboratorji tagħna ikollhom il-laboratorji tagħna ikollhom metodi siguri li fi ftit żmien iwieġbu għal ħtiġijiet li għana sabriti fi trattat tagħna. Jekk it-trattat tagħna jgħid li ċittadini tagħna għana li garantulhom is-saħħa tagħhom imma l-esperimentazzjoni fuq l-annimali dan ma tiggarantixxih ma tagħtix garanzija għalih mela jridu nibdu din id-direzzjoni il-maġranza kbira tal-metodi li saħħu fil-laboratorju anke fil-letteratura dawn irridu jiġu evalwati biex naraw jekk mhix validi jew le. Aħna ħejjejna dossier li rastaqna wkoll il-Kummissjoni li huwa wkoll disponibbli għal membri kollha fejn qed insemmu mijiet u mijiet ta' ta' xieda xjentifika illi tappoġġa l-argument tagħna fuq il-validità ta' dan it-tip ta' riċerka fuq il-possibilità il li nużaw riċerka alternativa, mhux li jużaw ftit inqas annimali imma minajr l-użu ta' annimali, minajr lebda użu ta' annimali. U għalek hawnhekk eh, diffiċli li nagħmel spjegazzjoni xjentifika f'sitt minuti, imma aħna li ridna nagħmlu huwa li niġbru din id-dokumentazzjoni kollha nippreżentawha lill-Parlament u lill-Kummissjoni biex naraw jekk nistgħux nevalwaw u naraw jekk hemmx xi metodu aktar validu li garantixxi aktar is-saħħa ta' ċittadini li jużaw metodi ta' sew xjentifiċi kemm fuq it-tossikoloġija kif ukoll fuq il-farmakoloġija imma anke għal dawk il-każijiet kbar fejn il-liġi komunitarja tajt li nitu namlu użu ta' animali bħal per eżempju il-pestiċidi, il-bioċidi, l-additives flikel, dan kollu irridu nirreveduh u nibdluh biex natu aktar sigurta l-ċittadini Ewropej.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 issa kien hemm regoli għall ICIs e skont it-Trattat ta' Lisbona ma jien preparajt il- il-diskorsi bl-Inglis, però ser ninjara u ser mux ehm, ser nużaħ, se tkellem bil-Franċis. Jena Claude Ress, naħdem fl-Istitut Franċiż fil-qasam tal-Bioloġija, illi nifdan il-qasam għandu naħar 60 sena. L-NGOs li eh, firmaw għal DLCI ġabru ftit iktar minn miljun firma, iżda hemm miljun oħrajn li jridu jiġu inkluża fil-250 NGO li appoġġawna biex nġbru flimkien din eh, l-ICI. Id-direttiva 2010-63 dini importanti biex tejn fil-qasam tas saħħa tal-bniedem u l-kura tal-annimali Annimal qatt ma jista' jkun tip wieħed biss li jaqdi il-bżonnijiet tal-oħrajn kollha, il-mistoqsijiet tal-oħrajn kollha. Idu neħu din l-idea żbaljata xini speċi. Hemm ċertu ostakli dawn huma ristritti mir riproduzzjoni tal- tal-ispeċi, għattus ma jistax jipproduċi ket, per eżempju. U din hija eh, u l-wirt ġeoloġiku tal ġeneologiku tal-annimal li huwa wieħed uniku. Hemm ċertu sfidi hemm ukoll prodotti tal-kimika, mart, dawn mhux qed nsemmihom kollha. Kull tip ta' martu problema li aħna nifacċjaw li ntaqgħu magħhom. dawn ikollhom effetti li jkollhom effett fuq il-ġenetika ta' speċi wieħed imma oħrajn ma jkollhomx l-istess effett u l-istess jiġri bil-kontra jaf ikollhom effetti fuq uh, setups ġenealoġiċi oħrajn. dan kollu japplika meta niġu biex nagħmlu riċerka medika. Ovvjament, għall-industrija tal-kimika din kienet ċaġa utli ħafna, jekk inti kollok prodott, prodott X, u inti trid marketjah. Forsi dan uh, huwa għaxiftit xi ftit um, l-prodott, imma biex tipprova li mhuwiex minnu jew li huwa ftit biss, inti taqbad il ġriden BL 671 per eżempju u ma jekk tieħu sit li takka u tisottomettihom għal din eh, il-kimika eh, reazzjoni tkun differenti huma l-istess estrogens eh, provati fuq uh, C1H. Jew inkella tieħu BL 6 U kollox jinbidel totalment. Insomma, din hija xi ħaġa li tagħmilha vera faċli għall produtturi li jridu jimmarketjaw il-prodott tagħhom, imma minna l-oħra jasa dizastru diżastru għas-saħħa tal-bniedem meta niġu għal prevalenza tal-mart li jaffettwawna bħad diabete, l-Alzheimer, Eh, il-kanċer, il-kanċer tas sider u tal-prostata u l-autizmu. Sfortunatament qed nipprova nrikom din eh, dawn iċ-ċifri li aħna ġbarna fi Franza hemm statistika pubblikata ta' spiss, fortunatament ma stajx niksibhom din l-istatistika minn fuq l-internet għaliex ma stajx nidħol Eh, fuq l-internet barra mill-Parlament. Iżda bejn l-2000 u l-2009 entitajiet Franċiżi s-saħħa tal-bniedem raw li d-diabete irdupjat f'dawn l-aħħar disa snin. L-Alzheimer eh, iżdiedet b-100% kważi. Il-kanċer tas-sider huwa id-doppju ukoll dak tal-prostata ħames darbiet iktar. L-awtiżmu żdied 50 darba sa mill-2000-2009. Rajna li kienem zida ta' irdupjata 250 sa 300 darba. Jekk aħna se nkompju nużaw dawn il-modelli bħala template għal saħħa tal-bniedem, Dawk it-tfal li twildu sam mill-2000, mis-sena 2000 il-qoddim la darba jikbru fl-2000 u 50 wieħed minn tnejn ser jkollhom id-diabete, uh, uh, wieħed minn ħamsa l-Alzheimer, mara minn tlieta ser issofri mit-tumur tas sider u l-irġiel kollha ser ikollhom diagnosi tal-kanċer tal-prostata. U wieħed minn tliet twelid ser ikun tarbija bl-awtiżmu l-2050 mhux daqshekk il-bot u għal daqstanti jew u nisperimentaw fuq l-annimali, x'nistgħu nagħmlu? Hemm ħafna progressi xjentifiċi li saru f'dawn l-aħħar 20-30 sena u din tista' tagħtina għodda kif nassessjaw it-tossiċità tal-prodotti li pjesis il-pluripotential eh, cells dan ifisser li Bażikament dawn jistgħu jizviluppaw f'kull tip ta' tixju ġewwa il-ġisem tal-bniedem u jekk inti tieħu dawn iċ-ċelloli kemm il irġiel kif ukoll min-nisa toħodhom mill-embryos, mill-tfal, adolescenti, trabi, nies ikbar età antjani, u ma tamiex differenza mill-etniċità tagħhom. Ta u tanalizza il tossiċità l-iżvilupp ta' tossiċità ġo dawn iċ ċellali dawn il-induced stem cells jistaw ikunu utli ħafna u jistaw jgħatu riżultati pjuttost tajbin. Mjomx eżattament eh, u ma li minn individwi differenti. Tista' tagħmel testijiet fuq in-nies. Testijiet kliniċi. Un bażikament nistgħu naraw eżattament x'jiġri meta dawn il-prodotti jiġu ntużati fuq l-annimali. Reach qed jgħid li rridu nużaw il-ġrieden. Ma ġurdien eh, ma mhuwiex 65, ma jiżinx 65 kilo. Għalla sant, hemm bżonn ta' ċertu prevenzjonijiet li li nandaħlu fis-seħ. Rebbiet tal-Premju Nobel qal li trid tagħmel riċerka totali f'każijiet bħal dawn. Biex nara ikolli ngħid li uh, uh, issa wasal iż-żmien li nibdu l-affarijiet ta' kif qed il-mod ta' kif naħdmu ir-riċerka bioloġika imxiet ħafna l qudiem fid-direzzjoni tajba kien hemm kull tip ta' teknika li ġiet żviluppata li se tippermettilna li eh, nistaqsu eh, ċertu mistoqsijiet fuq is-saħħa ta' bniedem u din hija xi ħaġa li aħna għandna niflikaw. balzu ta' korrola rolę bġemxnu. Eh, Grazie ħafna. Din il-prezentazzjoni ser tkun ippreżentata fuq il-website tal-Kumitat tagħna. Issa ippermettuli li ngħaddi għal preżentazzjoni oħra mill-Kummissjoni Ewropea, ir-rappreżentant tal-Kummissjoni Ewropea, is-Sur Falkenberg, Direttur Ġenerali Diretturat tal-Ambjent, ser jamlena din il-prezentazzjoni. Grazie ħafna, Sir Vice President. l-Europa għanda l-iktar għafas legali avvanzata l-protezzjoni tal-annimali u din hija apprezzata ħafna fuq livell globali. Il-kompromess li aħna irnexxinna namlu fir rigward ta' direttiva fuq il-protezzjoni tal-annimali tal-laboratorji din għadet seba snin. Issa għanna kompromess. Ovvjament mhuwiex soddisfazzjon tal-partijiet. Imma kif jgħidu jekk m'intix kuntent bil-kompromess, dan ifisser il-kompromess huwa wieħed tajjeb il-kwistjonijiet li tqajmu miċ-ċittadini tagħna għandhom jiġu analizzati fid-dettall. U dan jitratta l-konklużjoni finali. Din hija eżattament dak li qegħdin nippruvaw nagħmlu issa. Aħna issa għandna l-Sur Falkenberg magħna u jiena se nagħdilu l-kelma. Jekk jista' jippreżentanna l-isfond tal-qafas regolatorju preżenti. Grazzi. Grazzi, President. U grazzi tal-li organizzajt dan ismija ikolli najt li jena onorat li jgħad hawnek id-netkellem eh, flimkien ma dawn il-xjenzati famużi meta l-unika sfond tiegħi huwa wieħed ta' ekonomija mintom studentuni biex natikom prezentazzjoni fuq il- realtà regolatorja ġewwa l-Unjoni Ewropea u dan huwa xogħli. Issa ser nifoka biex nikjarifika uħud mill-kwistjonijiet li aħna smajna sissa. Fuq il-prezentazzjoni bażika eh, mill-inizjattiva ma nasibx li hemm l-ebda diverġenza. Aħna l-koll konvinti li hemm metodi ta' testjar um, iktar sikuri li jistaw jiġu żviluppati u ħut minnhom li qegħdin naraw maturaw fis-suq meta mqabbla ma' testjar tradizzjonali tal-annimali. Dan ifisser li meta l-Unjoni Ewropea analizzat leġiżlazzjoni li tmur lura għall-1986, aħna ħriġna bid-direttiva ta' 2010/63 li timponi uh, kull metodu ieħor ta' testjar imma mhux dak tal-annimali. Nista' naqralkom artiklu 4 ta' din id-direttiva li jgħid li l-Istati Membri għandhom jassikuraw li fejn possibbli metodu xjentifiku sodisfaċenti ta' strateġija autentika li ma jinkludix l-użu tal-annimali ħajjin għandu jkun u għawnek nenfasizza għandu jkun untużat, għandu jiġi untużat flok il-proċedura fil-lingwaċ tana proċedura huwa test li jinvolvi lill-annimali. Iġifiri, kull miżura ta' testjar rikonoxxuta għandha li tiġi intużata fl-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri dan għandhom l-obbligu li jassiguraw li dan ikun il-kas. Din il-leġizlazzjoni u dan intqal mill-kollegi hawnhekk fuq il-podium qalu li din ġiet eh, mm, daħla fl-istati membri kollha fl-28 stat membri ma hija leġiżlazzjoni piuttost eh, riċenti saret applikabbli fl-istati membri kollha sa mill-aħħar tal-2013 iġifieri l-esperjenza u r-riżultati f'din il-parti tal-leġiżlazzjoni għadhom pjuttost riċenti. Aħna qegħdin naraw li nieħdu l-ewwel azzjonijiet wara l-rapport, wara l-ewwel rapport, wara l-ewwel ħames snin ta' implementazzjoni, ġifieri fl-2018-2019 biex aħna nippreżentaw lil Parlament il-Kunsill tal-Ministri nippreżentawhom reviżjoni sħiħa tal-implementazzjoni ta' din il-leġiżlazzjoni il-leġizlazzjoni hija li l-in mill-artiklu li jena semmejt li jeħtieġ l-użu ta' miżuri alternativi meta dawn jiġu testjati u ċertifikati u li assikura li l-użu tal-annimali fil-proċeduri tradizjonali tiġi imnaqsa meta wieħed jara l-kundizzjonijiet li taħtom dan isir u li aħna provajna nassiguraw li l-Istati Membri tagħna qegħdin jassiguraw ukoll li fil-laboratorji dawk l-annimali li qegħdin jiġu testjati huma ittrattati b'rispett u ma jkunx hemm uġieħ, stress, etc. Aħna l-daqstant naħsbu li l-sfida li aħna għanna hija dik li nivvalidaw mod malaj kemm jista' jkun metodi ta' testjar biex bekk permezz ta' direttiva tal-2010 dawn ikunu jistaw jiġu imposti jisiru mandatorji fil-laboratorji tal-testjar fl-Unjoni Ewropea. Hawnhekk jiena nixtieq ngħid li l-Unjoni Ewropea qiegħda fuq qudiem net meta qabla ma' stati oħrajn fuq din il-pjaneta sa fejna fien. Jiena ma naf li flebda mill-leġizlazzjoni ta' partners ewlenin tagħna mem leġizlazzjoni li tieħu ħsieb b'dan il-mod mod daqshekk ċar il-benesseri tal-annimali u l-użu tal-metodi alternativi meta dan huwa possibbli. Ħafna mill-kritika li smajna kumitati xjentifiċi għadhom edin jgħidu jiena smajt il-prezentazzjonijiet, jiena konvint li dawn saru b'mod tajjeb ħafna meta rajna eh, komitati, xjentifiċi li ddibattew dawn il-kwistjonijiet kien hemm dejjem ħafna mistoqsijiet dwar il-fatt li l-Unjoni Ewropea ser eh, ikolla wkoll il-welfare tal-annimali imnizzel fit-trattat tagħha bħala qan tal-Unjoni Ewropea aħna għandna wkoll il-prinċipju ta' proporzjonalità li għam mniżel fit-trattati u xi ħaġa li aħna li rridu naħdmu fuqha b'mod kollettiv u li f'dan il-qasam l-inizjattiva tista' tagħmel kontribut tajjeb huwa li aħna b'mod iktar rapidu, iktar deċiżiv għanna naslu għal ftehmiet xjentifiċi li ma proċeduri huma solidi bizzejiet li nistaw nafdawhom. Jena smajt fi smieħ li rriċ teħtieġ li testjar tal-annimali iva dan huwa minnu bħala l-aħħar riżort però bħala rriċ u kull metodu ieħor ta' testjar jeħtieġ l-użu ta' metodi alternattivi ta' data eżistenti u biss bħala l-aħħar um, ehm, alternattiva fin-nuqqas ta' dawn l-affarijiet kollha li mbagħad tkun tista' taċċetta t testjar tal-annimali. Dak huwa li hemm imniżżel fir-regolamentazzjonijiet u dan huwa dak li aħna rridu nassiguraw b'mod kollettiv u li dan isir realtà fil-laboratorji tagħna u fil- l-entitajiet xjentifiċi li aħna għamilna biex nassiguraw li dawk is-sustenti, il sustanzi li eh, il-ċittadini tagħna jużaw ta' kuljum kienu mod tajjeb it-testjati bl-inqas ħsara fuq l-annimali. Grazzi. Panie bardzo dziękujemy. Grazie ħafna, dyrektur. aħna vera nkunu kontenti jekk inti tkompli tipparteċipa f'dan is-smeħ tagħna. Issa l-ewwel espert Sukrik. Jekk jogħġbok. Qabel ma tieħu l-mikrofonu, wara li jieħu il-mikrofonu l-espert se jkollna l-ewwel round ta' mistoqsijiet u tweġibiet minn dawk li talbu fisem il-kumitati individwali. Bat jekk ikun jifdel iktar ħin se jkollna membri oħrajn taħt il-proċedura catch the eye. Sur mena xajħu l-mikrofonu u jekk il mistidnin tana jekk il-mistiden tana sur Greek eh, issa huwa lest mela ħa nadilu il-mikrofonu. Mikrofonu għat jahdem. Tajb ħafna, qabel ma nibda nixtieq nirringrazzja l-Kummissjoni Ewropea, speċjalment il-Kumitat għall agrikaltura tal-li permettejtu li nitkellem hawnhekk illum, nixtieq nirringrazzja wkoll l-OGN, l-ONGs u uh, daw kollha li permettu li nkun hawnhekk illum u nixtieq nirringrazzja lilkom ukoll vera unur għalija li nista nitkellem hawnhekk. Jiena ġejt mistieden peress li għandi għarfin espert fil-modelli dwar l-annimali. Nixtieq ngħidilkom dwar l-esperjenza tiegħi. Għandi iktar minn 20 pubblikazzjoni li jitkellmu kontra il-modell tal-annimali fi ġurnali differenti. Dan mhumiex artikli li qed jagħmlu reporti fuq ir-riżultati dwar riċerka bażata fuq l-annimali, imma hija l-filosofija tax-xjenza tal-modelli tal-annimali. Jiena espert fuq il-modelli tal-annimali, mhux biss fuq li nużaw modell wieħed għall-annimal wieħed u marda waħda. Jiena ktibt qatt ta' kodba kapitli fil-kodba, artikli fil-medja, jena u kol għallimt matwar dinja dwar l-affarijiet pozitivi u negativi fuq l-użu tal-annimali fi xjenza u hemm affarijiet kol wkoll jiena wkoll professur f'żewġ skejjel tal-mediċina fl-Istati Uniti u jiena eh, m'għandix interessi finanzjari eh, fil-konklużjoni ta' dan id-dibattitu ġifu mhux jiena nkun interessat fil-riżultat ta' dan id-dibattitu qed ngħidlek għax ħafna nies jikkutaw istħarriġ li sar li jgħidu li e, xjentisti kollha jappoġġaw l-użu tal-annimali fir-riċerka u e, fil-testjar. Imma dawnat jien gannaw għax Eh, iva jkollhom interess fil-modelli l-ebda stħarriċ jindirizza il-mistoqsija li jiena, il-kwistjoni li jiena interessata fija u espert fija ġifiri dwar l-użu tal-modelli. Fil-realtà hemm bil fil-bio eh, medika u xienza li il-modelli tal-annimali ma jistawx eh, anticipaw jew ibassru it-tweġiba tal-medmin jew kif il-ġisem ħajwieġeb għal li u l-mart, per eżempju, mit eh, tilqim kontra l-HIV l-AIDS, testjaw tajjeb f'ħafna annimali inklus il-primati, imma lebda minn dan it-tilqim ma kellu suċċess fil-bedmin. Zero minn mija. M'għandix għalfej jien antikom xi statistika speċjali biex ngħidilkom li m'hemmx valur fil-mudell li modelli li jużaw l-annimali. Mbagħad rajna iktar minn elf droga medicina dwar il-protezzjoni kontra l-puplessija u lebda minn dawn it-trials waslu għal riżultati pożittivi għal bnedmin. U għalek mela emnu li il-maġġoranza ta' dawk li jitestjaw jagħmlu testijiet fuq l-annimali xorta jaraw l-annimali bħala dawk li għandhom valur. U għannek jena għarfin espert il-valur ta' dbassi u għala ħjar mod kif nistaw eh, kif nistaw nużaw l-annimali fit-testjar u jiprovdi u koll il-ġustifikazzjoni imma huwa fals li l-annimali jistaw jintużaw dan il-mod l-annimali jistaw jintużaw disa mezzi differenti l-ewwel it-tieni mezzi dawna jikkonċernawhom ġifri l-annimali pala modelli tal-basira l-mart kif ukoll għat il-numri tlieta sa' dissa huma użi viabli tal-annimali. Tista' tuża l-annimali sabiex inti tagħmel valf fil-qalb jew inkella bħala resources differenti jew sabiex titgħallem iktar dwar l-univers materjali imma tlieta sana disa għandhom hawnhekk għandna alternattivi disponibbli llum il-ġurnata dan ma kienx il-każ il-passat imma huwa l-każ issa. Il-problema il-prinċipali seraħ fuq wieħed u tnejn. Dawn in-numri dawna jaraw kif it-testjar fuq l-annimali qed jinbih lis-soċjetà. Hemm żewġ prinċipi ta' xjenza li dawn jnaħku ġifiri l-validita li l-annimali jistaw jintużaw sabiex janticipaw kif ħaj jirrispondi il-ġisem. Jekk mela nħarsu lejn dan il-ċart, naraw il-mela il-primati, kienem xadini il-gibbons, l-orangutans, il-gorillas, il-ċimpanziz, un-bat il-bnedmin. Mela, bdejna bl-istess ehm, sistema ġenetika, imma mbagħad kien hemm differenzi u issa għandna differenzi fil-tamil eh, ġenetika. Imma differenzi huma vera żgħar u it-tieni qasam ta' xjenza li ma taġiġ valur lil kemm jistgħu jantiċipaw dawn il-modelli fuq l-annimali ix-xjenza tal-klompessità. Niskuża ruħi għal dan l-slide għaxem hemm ħafna informazzjoni fuq l-slide mhux qed nistenna li ħad kollox imma jiena pinġejt tliet xriki fuq eh, dan l-slide u għan diskutijom sistema komplessa emmek fija sistema sempliċi li jeżistu fuq il-livelli iktar baxxi tal-organizzazzjoni fi klimi ieħor eh, aħna eh, għanna l-karbonju, l-ossigenu, il-kubrit u U dawn l-affarijiet mela fija, ġo fija, bl-istess mod bħal per eżempju tiġiġar jew xadina, ma mbagħad hemm ġerarkija ta' organizzazzjoni ġifieri kull darba meta dawn l-atomi jiffurmaw il-ġejns u mbagħad dawn jaħdmu f'networks issa tħarsu lejn sitwazzjoni ferm differenti livelli ola ta' organizzazzjoni, sistemi komplessi dawna ma jaħdmux bl-istess mod U peress li dawna jistgħu jkunu tan differenti, dana jista' wasal għal kundizzjonijiet li jwaslu għal teorija tal-chaos. Mela ħannu rikom il-chaos li tinfisser serjena permezz ta' dan l-slide dan huwa model matematiku fejn kien hemm sistema komplessa waħda li kienet differenti mit-tieni waħda biss fir-raba' post wara il-punt deċimali. Ġifiri, hemm differenza vera zaħira bejn żewġ sistemi matematiċi differenti. Kif tistgħu taraw mela hekk kif mexa dan il-programm fuq il-computer, id-differenza bejn il-linja ċara uh, u dik dawn id differenzi saru iktar ovji u jekk droga inatat mela l bnidem minn dik l-linja skurret kienet mela droga kienet se l il bnidem u jekk mela kienet il-linja l-oħra mela din id-droga kienet waħda li kienet tati <laughs> tfiq il-persuna u dak li aħna nsibu kol fil-mediċija tal-bnedmin kif nafu mux il-bnedmin kollha reagġiċa bl-istess mod għal droga l-mediċina u għal mart u kol pala laħar punt mela sabiex aħna nappoġġaw it-ħassib teoretiku ġej mill-bioloġija tal-evoluzzjoni u xjenza tal-komplessità hemm ħafna evidenza empirika sabiex natu valur lil modelli tal-annimali li jkunu jistaw jibassru kif il-bniedem ħajreġixxi hemm ħafna slides bħal dawn imma dan wa slide wieħed fuq għatta suġġetti. Imma fuq dan l-slide partikolari intkom qed tkejlu il-biodisponibilità tal-bnedmin vizavi il-biodisponibilità ta' fl-annimali, il-primati, il firin u il-klip. Eh, iva, hemm ħafna taħwit hawnhekk imma dan hija ta' opposta għax m'hemmx ta' posta m'hemmx organizzazzjoni hemmhekk eh, fix-xjenza natu dan l-slide l-isem ta' shotgun pattern eh, issa arma sparat lejn il-graf. U jekk intkom per eżempju taraw kemm hemm il-mediċina fit-tixu, fl-organu affettwat jekk inti tistudja l-annimal dan ma se jagħtik l-ebda idea kieku l-annimali setgħu eh, ibassru intkom kieku kontu tistennew li dawn il-dots dawn it-tiket ikunu rip f'xulxin f'angoli ta' 45 digi imma dana mhux il-każ. Issa, mela t-tifsira tal slide għal kem l-annimali darba fil ikollom l-istess bioever disponibilita pal bedmin tant dana mux frekwenti li anka jekk nafu id-data tal-biodisponibilità tal-annimali, xorta waħda ma nkunux nistgħu nanticipaw il-biodisponibilità fil-bnedmin. Dana jista' jsir għal karġinogeniċi it-tossiċità, il-kanċer, il-mediċina, eccetera. U Għalek eh, l-annimali imma u mawżati għalli bekk namlu il-testir fuq l-annimali sabiex nkunu nafu se jiġri fi bnidem. Imma l-annimali f'kull situazzjoni huma ma jamlu xek. Imma għalek suppost aħna għat nużawom. Jina mux etnajt li l-animali u l-bnedmin mandom xejn in komuni, ovvjament għanna xie affarijiet, il-mammiferi, għandhom il-lup, il-pulmuni u dawna jamlu kważi l-istess ħaġa f'kull speċi, imma it-weġiba l-meġġina hija differenti. U għalek għawnek il-differenzi ġenetiċi jabżu il-similaritajiet bejn l-speċijiet differenti. Id-differenzi fil-ġenetiki mhux biss huma ħafna iktar minn l-affarijiet simili imma kol eh, fost il-bnedmin. Illum aħna din flera li tajna l-isem ta' medicina personalizzata, ġifiri il-medicina għatti konforma mal profil tijak, mux xammok, eh, mux ta' imma tijak bis, għax issa il-kunċett li medicina waħda tkun tajba għal kull persuna ma dux Aħna nafu li jem differenzi bejn il-nisa l-ġil, nafu li l-gruppi etniċi u koll għandhom reazzjoni differenti għal medicini differenti, imma tallimna u koll li jettawmin identiċi xukultant kif iwiġbu għal medicina huwa differenti jekk xi ħadd jgħidli li li mudell tal-annimali ġi modifikat ġenetikament sabiex jiġi isu bniedem imma tista' tgħid eh, trid tistaqsi l-persuna kemm mela inti trid tagħmel din il-modifikazzjoni ġenetika ħalli tiġi eżatt bħal tawmin identiċi. Jekk tawmin identiċi ma jreġixxux bil-stess mod mela huwa impossibbli li l-modelli tal-annimali anke jekk jiġu eh, emendati ġenetikament ikun jistgħu ikunu tal-istess valur għal bnedmin u ilna nafu għal ħafna snin u koll il-maġranza tal-medicini jew huwa ineffettivi jew mhux tollerati mill-bnedmin. Issa għalhekk nasser eh, għandi 16 minuta. 10 inti bist il-ħin. U għalluli li kelli 16 minuta. Iskuza ruħi ma'kom għax eh, il-diskors tiegħi huwa diskors ta' 16 minuta ħan nipprova mela naġġel xi ftit. That's good, we'll skip that. The, the initiative that we're talking Mela, inizjativa li qed nitkellmu il illum, mela, għanda x'asam kemm xjenza u l-etika, imma jekk il-modelli m'għandhomx valur ta' għad tweġiba tal-bnedmin għal-mart u għal-medicina, mela l-vivisezzjoni mux ġifiri xaħġa li trid issir bil-fors. Niskuza ruħi maqom tal bist il-ħin, grazzi. Przechodzimy do wypowiedzi pytań ze strony pani i panów posłów. Powtarzam pani i panów posłów. Mamy zgłoszenie. Issa nistaw nimxu għal mistoqsijiet u tweġibiet għanna l-membri tal-komitati individuali li ħaj parteċipaw fid-dibattitu u ħajkun hemm ukoll ħin allokat għal membri individwali. Grazie, signor Presidente. Signora Galera. Grazie ħafna, President. L-ewwel kollox nixtieq nifraħ lil dawk li organizzaw u firmaw l-inizjattiva ta' ċittadini jina vera għandi ħafna rispett għal din l-inizjattiva smajt il-prezentazzjonijiet u segwi li jmiss u koll. Nishti u koll natiġiħ li xientisti kolla u ċerkaturi kolla Jiena naħseb li huma kollha kontribwixxew għat-titjib eh, tas-saħħa u l-kwalità tal-ħajja. Nitkellem dwar riċerkaturi kollha u xjentisti kollha anka dawk li jagħmlu it-testijiet fuq l-annimali jiena minix esperta, minix esperta fil-riċerka jew it-testjar fuq l-annimali, i-provajt jiena nġbor informazzjoni eh, kem stajt l tajt ma' xjentisti, riċerkaturi, jiena mart eh, u zort iċ-ċentru ta' bieġa Meġiċina tal-Università ta' Granada u għet niprofa jena nġbor kemm nista' informazzjoni imma għandi dubji tiegħi fid-direttiva 63-2010 li inti tixtieq li uh, eh, imwarbuwa hemm għan speċifiku lan huwa dak li inti tkellimt dwaru ġifiri li konna xi ħaġa minn flokki testjar fuq l-annimali jiena naħseb li din id-direttiva qed tifoka fuq affarijiet tajbin. Hemm xi ħadd li qal ma nistax niftakar min li eh, iva animal ma jistax jissostwixi animal mispeċi oħra, ma smajt l-oppost ukoll smajt l-argumenti tijak, imma smajt l-oppost, għax smajt li id-dubi fil-komunità xjentifika mhux xi ħaġa faċli li eh, inti tagħmel ħaġa oħra minn flokki tessjar fuq l-annimali, eh, tpoġġi xi mudell ieħor, hemm approċċ tajjeb, iva nix u li il-tessjar fuq l-annimali jitwarrab. Inti tista' tgħidli jekk huwa possibbli li nneħħu l-espermatizzazzjoni testjar fuq l-annimali għal kollox ma nsibx huwa possibbli ma nixtieq nisma' l-opinjoni tiegħek. Grazzi ħafna Sur Wojciechowski għal minuta u nofs. ma jidirx li ta unnek sur Hoislen. Grazie ħafna. Għandi tlet minuti. Nixtieq nirringrazzja lil dawk li ħadu din l-inizjattiva fl europa Forsi aħna qed naraw għa possibli, possibbli, imma iċ-ċifri qed jgħidulna li hemm ħafna annimali li qed jintużaw għat-testijiet. Imma minqas minn pereżempju 2008 u ħafna minnhom huma primati imma rridu aħna nkomplu innaqsu dawn in-numri u rridu aħna niġu lura din l-idea ta' modell tal-annimali. 92% tal-medicini ma jaddux mill ewwel trials kliniċi un-bat jiġu irtirati. Għalek it-testjar fuq l-annimali ma jidix li jgħat jaħdem xinu ma mela l-alternativi nistaw nużaw il-modelli tal-computers għanna databases sabiex namlu ek nistaw aħna naddu għaxi tip ta' testjar differenti u mux fuq l-annimali għanna bizzet informazzjoni fuq il-bledmin aħna għanna alternativi ġenwini jekk iva se namlu il riċerka sabiex inkunu nistgħu noħarġu b'xi ħaġa li nistgħu niżawha mbagħad id-direttiva li qed nħarsu lejja. Ma naħsibx li um, għanna jkollna xi ħaġa minn floka għax qed issir ir-riċerka fuq l-annimali iġifiri li rridu u koll inħarsu li istrumenti oħrajn, oddot oħrajn. U biex nala, hemm alternattivi ġenwini huwa possibbli li pereżempju ma nużawx l-annimali għal kollox Grazie ħafna, Signora Hazekamp. Grazzi ħafna President, nixtieq nirringrazzja lil dawk li ħadu l-inizjattiva fuq eh, din l-inizjattiva ferm eċċellenti. Hemm ħafna dispjaċir ukoll fost dawk li huma kontra t-testjar fuq l-annimali. ħafna mill-testijiet ma jisirux b'mod trasparenti u l-bot ħafna mill-pubbliku, kull sena 12 miljun annimal huwa użat fl-Ewropa biss għat-testijiet u qed nitkellmu dwar 10% biss l-annimali li qed jitilfu ħajjithom fil-laboratorji fid-dinja għandek l-annimali li qed jintużaw għat-trobija. Biss per eżempju annimali differenti u rajna zida fin-numru ta' u testijiet li jisiru fuq l-annimali. Dawn u ma' speċijiet li jħossu u jisħoq ilhom il-protezzjoni tagħna u jekk naraw li ħafna minn dawn it-testijiet huma inutli mela mannix inkomplu għam um, ħafna nistkelmu dwar il-valur ta' bassir u anticipar ta' testijiet li siru fuq l-annimali ma tanċem użu u uh, għalek rajna li mhux veru li uh, il testijiet jagħtu iktar tal l bnedmin għalhekk irridu noħarġu biktar regoli, iktar skrutinju u nixtiequ naraw ukoll implementat pala l-aħħar punt flimkien ma' tletterijiet ġifiri replacement reduction refinement eh, għam xaħġa minn flok il-finar it-naqis u forsi nistgħu nżidu erra oħla bl-Inglis li natuwam dar ġdida għax ġala darba per eżempju eh, li l-annimali ma jkollhomx għalfejn jkomplu jgħixu ġo laboratorju forsi nistgħu nsibulhom eh, dar x'imkien ieħor. Grazzi. Grazie Presidente, grazie relatori che sono intervenuti. Grazie tassew, Presidente, grazie l-dawk ukoll illi intervjenew u anke l-organizzaturi li ġabru aktar minn minjun firma biex niddiskutu r-reviżjoni tad-direttiva rigward l-esperimentazzjoni fuq l-annimali dan huwa riżultat straordinarju għaliex dan huwa strument li permetti li ċittadini Ewropej jipparteċipaw fl-ħajja politika u li tama li dan l-istrument ikompli jiġi użat. Mela ngħaddu issa diskors li qed niddiskutu illum jina nixem nibet attenzjoni għal fatt tal kustjoni tal-appoċ li għandu jinata għal dawn metodi alternattivi li ma jużawx l-annimali. Dawn huma metodi li huma possibbli grazzi għal żviluppi xjentifiċi u għalhekk illum għandhom jiġu ikunu part minn proċess ta' validazzjoni biex naraw jekk dawn humiex relevanti u ta' wim joqgħod fuqhom. Dan huwa proċess twil u riġidu li anke jdum sa xar snin u jaħtieġ jaħtieġ eh, ħafna pis ekonomiku ukoll. Dawn il-metodi alternattivi irdi jieħdu post il-metodi tradizzjonali li jużaw eh, li tessjar fuq l-annimali li iżda però għandhom il-vantaġġ li huma diġà parti mill-leġiżlazzjoni u memx għalfejn dawn il-metodi għaddu minn dan il-proċess ta' validazzjoni anke jekk illum smajna li ħafna studji juru il mirriżultati tagħhom mhux dejjem ikunu applikabbli għal bniedem. Għalhekk għalija hawnhekk għandna għandna din id-diskrepanza fejn dawn il-metodi ġodda innovattivi qegħdin jiġu imwaqfa, mentri dawk li bazati fuq l-annimali jistaw jisiru nar problemi ta' xejn għalhekk nixtieq ta' il kommissjoni jekk u xedi jikkunsidraw li jerġgħu javalwaw dawn is-sistemi ta' validazzjoni biex ikunu aktar favur dawn il-metodi alternattivi li ma jużawx l-annimali u għalhekk il-proċess ikun jitħaffif aktar. Dziękujemy.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 L-ewwel nett jiena nixtieq nitkellem dwar id-direttiva 2010-63 ir-rappreżentant tal-Kummissjoni jirrefera d-direttiva aktar kmini u kwota artiklu 4 li jispjega il-fatt illi l-Istati membri Iridu jiżguraw li din id-direttiva tiġi implementata kif suppost u li jsiru l-verifiki meħtieġa Jiena ovvjament favur il benessir tal-annimali imma fil-qafas regolaturi ta' dan id-direttiva hemm ħafna ħafna ostakli etiċi li jridu nelbu u rridu li kunem jirrispet lejn dawn it-tlet errijiet ġifiri li jitnaqqas l-ammont ta' animali użat li jintużaw metodi alternattivi u li jiġu rafinati il-proċeduri. Bl-Inglis, replacement, refinement u reduction. U refinement jagħmel referenza għal fatt illi għandu jkun hemm inqas sofferenza matul il-proċedura. Dan huwa dibattitu li aħna kellna meta konna qed infasslu d-direttiva. D-direttiva tippermettilna li nilħu bilanċ bejn il-benessri tal-annimali u l-iżvilupp xjentifiku sabiex l-Ewropa tibqa' dejjem fuq quddiem fil-qasam biomediku, fil-riċerka biomedika. U fil-2017 ser ikun hemm reviżjoni din id-direttiva U dan importanti għax jidu ninkonsidraw u koll sviluppi xjentifiċi. Jiena nipreferi illi dawn testijiet isiru fl-Europa f'abbaż tal-standards tagħna minflok ma jsiru f'pajjiżi oħra fejn l-standards huma aktar baxxi, għaliex jiena naħseb illi jekk niprojbixxu kompletament testijiet fuq l-annimali, dawn xorta se jsiru dawn testijiet fl-Azja u f'kontinenti oħra fejn ma jkun hemm l-ebda tip ta' regoli eh, favur l-annimali, jiprotegġu l-annimali. Jiena nixtieq ukoll nitkellem fuq xi argumenti li tressqu għaliex kien hemm min qal illi dawn it-testijiet ipoġġu periklu s-saħħa tal-bniedem. Jien nixtieq ngħid illi l-qafas leġislattiv attwali jrid jippromuovi il-metodi alternattivi u li ħadd ma waqqaf l-iżvilupp ta' dawn il-metodi u din id-direttiva żgur li m'għamlitx dan. Aħna għandna riżultati illi li manna lebda dubji fuqhom bħal pereżempju it-teknoloġiji ta' ċelluli staminali, it-transplants, it-trattamenti għal Parkinson's, u mitochondrial donations u wkoll dan l-aħħar ġew awtorizzati fir-Renju Unit. Dawn huma biss xi eżempji u dawn kienu biss possibbli għaliex kien hemm testijiet fuq primati ħnieżer eh, u anke ġrieden għanna unnek pazjenti li soffru minn marċari ħafna u għandhom bżon li riċerka tkompli. Iva, irridu nsibu soluzzjonijiet alternativi. Anke, per eżempju, dem tal- id-dem tal-kurdun u kol għandu iġizzat, iva, Pero rridu nżommu f'moħna illi xorta waħda rridu nżommu testi ta' animali ħadd ma jieħu gost bihom dawn lanqas il-laboratorji li rridu jagħmlu dawn it-testijiet ma jieħdu gost bihom. Kif jista' wieħed jispjega is-suċċess terapeutiku kollu permezz ta' testijiet fuq annimali, u kif salvajna tant ħajjit kif nistgħu dan neħħu l kollox Ejja naħdmu fuq soluzzjonijiet alternattivi imma għalissa xort għandna bżonn ta' direttiva 2010-63. Can you respond? Can you respond? Later, o Signori, nixtieq nitlobkom biex eh, iżommu lura milli tesprimu l-opinjoni tagħhom tagħkom. Signora Grosset, rappresentat il-Komitat Envi u Itre u s sanat il-mikrofonu l-Onorevoli Capizon Ruiz li u kol titkellem fisem l-Envi u Itre u kol għal erba minuti għazzi ta' sew sur President. Jina u kol nishtiq nibda billi nifraħ l-dawn il-persuni kollha illi użaw il-proċess demokratiku biex resqu dan id-dibattitu fil-Parlament Ewropew. Però jien se jkolli nkun onesta u se jkolli ngħid illi jiena tabib u jiena jiena tabiba u jiena responsabbli għall effetti ta' trattamenti li jiena nagħti l persuni. Jiena nix itkellem għalhekk minn naħa tiegħi, mill-opinjoni tiegħi ħafna minna unek illum jippreferu li ma jkollniex għalfejn nużaw l-annimali biex ikon aktar arfin fuq il-mart u trattamenti, imma memx metodi alternativi għal-mart kollu u f'ħafna każijiet lanqas aħna ċerti jekk dawn il-metodi u x'ser isiru realtà jew le, per pereżempju ir-retina u l-esperimenti li jsiru fuq il-moħħ in vitro. Ma nafx jekk dan ux se jsir realtà jew le, ma nafx jekk dawn metodi alternattivi ux se jseħħu bħal pereżempju il metodi ta' ċelluli staminali u l-computer modeling, imma dawn mhumiex tajbina għal tip ta' mart kollu, ma naqbilx ma' dak kolla li tkellmu għaliex dawn it-testijiet iva waslu għal ħafna zviluppi bħal multiple sclerosis u l-Parkinsons ukoll. Grazzi t testijiet fuq l-annimali għandna l-opportunità li jintejbu s saħħa tal-bnedmin. U għalhekk huwa meħtieġ li inkomplu mar marridu nużaw l-annimali però b'mod ristret ħafna. Dawn it-tip ta' din tip ta' riċerka għenet biex ħloqna til-qim u ridna ċertu mart rredi u koll. Anke per eżempju il-trattament tal-insulina għal dawk li huma diabetiċi. Dawn it-testijiet għenu u koll fil-trattament ta' mart li jaffetwa l-bnedmin intqali li l-esperimentazzjoni fuq l-annimali mhix meħtieġa jew mhix adegwata minħabba il-differenza ġenetika bejn l-annimali u l-bnedmin. Però dan huwa pass importanti meta nħarsu lejn is-saħħa u l-mart. Nixtieq nagħtikom eżempju biex nuri x'inhu l-punt tiegħi. X'kien jiġri li kieku konna nafu il-solidamajt se jagħmel lill-annimali u lill-medmin. Forsi l vitmi ta' din il-marda maj mux ser jiġu hawnhekk fil-Parlament Ewropew biex aħna narfu l-effetti tal-bitin id-droga. nagħtikom eżempi oħrajn imma il-fat li m'aħniex ġenetikament l-istess mhuwiex argument validu bizzejed biex ngħidu dan it-testijiet m'għandhom l-ebda valur, nafu wkoll li ħafna mit-trattamenti tal-veterinarji jiġu wkoll riżultat ta' testijiet li siru fuq l-annimali. Għalhekk iva u għaminnu li maħniex identiċi fuq livell ġenetiku imma naħseb illi ma nis nistawx niddubitaw il-progress li waslu li wasla din ir-riċerka fuq l-annimali kienem zieda semma li kienem zida fil-mart u kienem min tkellem illi zida żieda fil-mart hija minħabba it-tessit fuq animali dan mhuwiex minnu il fat li hemm żieda fl-ammont ta' mart mhuwiex minħabba li qed nisperimentaw f'animali, hemm jem fatturi u kawżi oħrajn. Din id-direttiva hija l-aħjar kompromess li għandna hija l-aktar waħda avvanzata u timqabla mal-bqija tad-dinja, tipproteġi l-annimali kemm jista' jkun u dak li nista' ngħid huwa illi huwa importanti ħafna li nirrever din id-direttiva kif qalet il-Kommissjoni u niżguraw li l-Istati membri implementaw kif suppost u ovvjament iva inħarx lejn metodi alternattivi imma irridu niżguraw illi tassew nevalwaw il-konsegwenzi jekk ma jkollni ġon testijiet fuq l-annimali u nixtieq nkun naf bħalissa kieku x'tistgħu tużaw minn flok. Grazzi. Bardzo proszę pana poswa Bakera. Mela nagħti issa l-mikrofonu lil Filip de Bakker. Grazzi, Sir President, u nixtieq nifraħilkom għal din l-inizjattiva ta' ċittadini darwa dibattitu f'waqtu, però ikolli niċċara ukoll illi smajna l-organizzaturi ta' din l-inizjattiva li tkellmu fuq eh, l-użu ta' fuq is-saħħa tal-bnedmin u l-użu tal-kimiċi u tkellmu wkoll ir-riċerka fuq l-annimali u tkellmu imbagħad fuq il-kompanja biex inwaqfu il-vivisezzjoni li hija parti importanti ħafna fir-riċerka fuq l-annimali. U għalhekk jiena nixtieq insaqsi x'in il-mira tagħna jekk nara dak illi ġistaqtu eh, intom għanna ħafna suġġetti għawnek li ġa għed iġi indirizzati fil-direttiva, direttiva tal-2010-63 li l-ewra qabel kollox tipprova tevita l-użu tal-annimali fil-riċerka imma bħalma qallu kellima ta' qabli. Jina u koll għandi sfanta bioteknoloġija u anke fil-PhD tiegħi nsemmi eh, ħafna teoriji li nista' niddiskutihom kom matul il pawza jew waqt li nieħdu kafè. Imma il-preżentazzjoni li tajtu intom teqret b'mod komplet il-predictive modeling. Jekk ma mhux possibbli l-ebda tip ta' modell ta' previżjoni, mela intom edin twaqfu kwalunku riċerka xjentifika li saret fl-aħħar 20 sena. Imbagħad fuq il-punt ta' l-Onorevoli Grostet Sa għamilna progress fi xjenza, fis saħħa fuq l-iżvilupp tal-drogi permessa ta' riċerka fuq l-annimali, imma dan mhux biżejjed. Kultant nippruvaw nifmu kif kif iżviluppaw dan il-mart, imma kultant ikonna bżonn dan il-modelli li jmorru ħażin biex nibdu modelli oħra. Għaliex dan il-modelli kollha huma ibbażati fuq id-data li tinġabar fuq riċerka preċedenti li tkun saret fuq l-annimali kif se nkella se tindirizza fuq l-effett ta' drogi fuq u ċertu reazzjonijiet li kollu il-ġisem. Il-qafas għalek li għanna fisseħ jippermetti li ikunem ikunem kontrol ma jkunx hemm użu zejjed tal-annimali imma dan huwa implementat fl-istat membri kollha imma mhux bl-istess mod għalhekk irridu nkomplu nisħu biex ikollna l-aħjar standards fid-dinja imma ma naqbilx illi r-riċerka tal-annimali ma tistax tikkontribwixxi għal kura tas-saħħa u għal xjenza. Grazzi, tassew l-Onorevoli Darling. Ma jidirx illi għatawnek Mela nati il-mikrofonu lura lill-espert, anzi, le, l-Onorevoli Garling. Jiddispjaċini li wasal tar tal din il-laqa, kontet nġrim il laqa l-oħra l-lum. Jena xtaqt. Niprezenta l-pozizjoni tal-MPs Laboristi tal-Unjoni, il-Partit Laborista appoġġa direttiva Ewropea għaliex aħna ħassejna li dan huwa titjib fil-leġitazzjoni Ewropea u qed jippruvaw niżguraw l-Istati membri kollha jippromovu metodi alternattivi fuq livell nazzjonali li qed nippromovu it-tlet erijiet replacement, reduction u refinement fi frar tas sena l-oħra fuq livell nazzjonali il-gvern stabilixa strateġija biex jilħaq dawn il-miri. Imma ma kellniex miri dwar kif it-naqis għandu jkun u kif ser jidħol fis dan il-proċess u għalek il-mistoqsija tiegħi hi għaliex rċevejna ħafna emails minn persuni li għandhom pożizzjoni differenti f'din id-diskussjoni, għalhekk jiena bħala membru parlamentari nixtieq nifhem aħjar x'inhu huma l-alternattivi għal vivisezzjoni meta nkunu qegħdin nippruvaw insibu kura għal problemi neuroloġiċi fil-bnedmin, mod partikolari bħal kondizzjonijiet bħal multiple sclerosis. U x'għandna nippromuwu fuq livell nazzjonali fl-Istati Membri biex niżguraw illi dawk it-tlet prinċipji jiġu implementati b'mod konkret fl-istati membri differenti. Grazzi tassew. Grazzi tassew lilek. L-onorevoli Grik, issa. Mela, se niprofa nżomm mal-ħin din id-darba. Ma naħsibx illi nista' pretendi li intom tistgħu tifmu s-suġġetti xjentifiċi kollha li jiena semmejt illum ktibt 20 artiklu u eh, ġurnali u koll u ftit ċentisti jifmu il-pozizjoni tijaj imma il-punt huwa li soċjetà kollha kemmi qed tbati b'mod dirett u indirett minħabba tassjar fuq l-annimali. Jekk irridu nwaqfu illi il-bnedmin ibatu minn mart neuroloġiku u dan titwaqfu b'mod l-aktar effiċenti, mela l-Unjoni trid tevalwa din l-inizjattiva forum adattat. Aħna għanna nataw l-opportunità li nipprezentaw il-raġunamenti tagħna u nispjegaw fid-dettall l-każi tagħna. Jiena dan ilni li kont li namlu imma il-komunità ta' dawk illi huma favur li ċek fil-annimali ma permettewx li dan isir. Dan waħdu jurikom xisir minnaħa tagħhom. Jiena lest illi niddefendi x'tamel ix-xjenza u jiena dan dejjem offrejt li nagħmlu ħafna aktar drabi milli nista' not. Dawk nixtieq li l-esperti kollha involuti jiġudikaw il-pożizzjoni tiegħi imbagħad ikollna diskussjoni kollha fuq il-punti li s semmew Jiena nixtieq insemmi wkoll fl-aħħar li dak li smajtu illum minn kull min tkellem hawnhekk dawn huma biss staqarrijiet li jgħidu li għamlu suċċess. Mela jien nista' ngħidilkom jiena mort fuq il-qamar. Imma le jien qatt ma mort fuq il-qamar u bħala xjentist u bħala physician u bħala persuna bħala storiku u koll nista' ngħidilkom illi kull darba illi jiena għamilt riċerka fuq fejn isiru l-iskoperti il-riċerka fuq l-annimali ma kellhom ftit irwol jekk xejn. U ħafna darbi mhux biss kellhom rwol baxx ħafna imma seta' ukoll jiżvija r-riċerka. L-HIV hija il-polio tal-lum il-ġurnata u it-tilqima tal-polio seta tkun disponibli 40 sena qabel li kieku mhux ir-riċerka fuq ix xadini ma żvijaġ li xjentisti fuq l-oriġini ta' din il-marda dan huwa biss eżempju wieħed. Jiena ktibt ħames kodba li għandhom mijiet ta' każijiet oħra. Temnux kull ma tisimgħu, temnux li li laqas. Ejja ikkolna dibattitu ta' 15 u tliet ġimgħat biex intom bħala membri tal-Parlament Ewropew u tal-Kommissjoni Ewropea tkunu tistgħu tieħdu deċiżjoni għabbażi tal-fatti. Bardzo dziękuję. Czy dyrektor generalny... Grazie tassew. Grazie. Tħoġu intervjeni le mela. Mela nistanala dan ir-round nadi nagħti tibbat ngħaddi il-mikrofonu lill-organizzaturi għal ħames minuti. As, as a veterinary surgeon. Jena, istruminax, jena veterinarju, jena nejt l-klienti tijaj illi id-drogi li li nagħti iż-żimra ma ntihomx il-pappagall u jitħu għax jifmuna mal-ewwel. Jekk m'għandniex nittestjaw id-drogi ta' żwiemel fuq il-pappagalli, ma mela għalfejn għandna nittestjaw id-drogi tal-bnedmin fuq l-annimali. Mhijiex loġika skem mijiex xjentifika. Jiena membru fuq kumitati ta' riċerka etika u hija frustranti ħafna li inti ma tistax tisfida l-validità ta' dan il-modell li għalu li rrit nżom ma tlet errijiet. Dan huwa li dak li tistabilixi din id-direttiva ma nistax immur lilin mil konfini stabiliti minn dawn it-tlet errijiet. Ġifiri jien ma nistax nisfida l verdita ta' dan il-modell ta' riċerka fuq l-annimali. Ħafna mir-riċerka llum il ta' tinkludi il ġriden u dak li għamel riċerka fuq l-annimali jgħidek li jindam ma nistax namlu fuq iċ-ċelloli tal-medmin u dan huwa minnu ma tistax tistudja is-sistema immunitarja tal-ġriden fiċ-ċelloli tal-bniedem imma għanna lek non f'uħin u flus biex namlu riċerka fuq il-ġriden jekk nistaw nkru qegħdin nipru intejbu il-riċerka fuq ċelloli tal-bniedem. Jina għalek nemmen il-direttiva marna nexxilix tpoġġi f'dubju il-validità ta' din ir-riċerka fil-qasam tas-saħħa tal-bniedem għaliex kważi kull tip ta' riċerka tal-annimali u din il-proposti li joħorġu minnha jiġu ġustifikati billi jgħidu dan huwa dak li jiena ser nagħmel il-ġurdin u dan forsi se jsib kura għal li trid l-Alzheimer's, il-Parkinson's, il-kanċer, multiple sclerosis li trid il-letteratura xjentifika kollha turi illi il-probabilità illi ir-riċerka bażika din hija riċerka bażika wara kollox li ir-riċerka bażika ma jkollha l-ebda applikabilità, ma tista' tiġi applikata għal l-ebda mar tal-bniedem. Il-letteratura xjentifika tura illi il-probabilità tal-riċerka bażika li twassal għal riżultati kliniċi hija 0.004%. Nirrepeti, 0.004%. Għalek, nistaqsi, dan huwa l-aktar mod effiċenti kif għana nużaw ir rizorsi tagħna, dan huwa l-mod kif aħna nixtiequ niksbu progress, jiena ma naħsibx li dan huwa minnu. Jiena naħseb ukoll li d-direttiva tradiet il-fiduċi tal-pubbliku fil-kumitati tal-etika li huma favur il ċerkaturi tal-annimali u li mux neċessarjament għandhom esperti fuq metodi alternativi u anke li kieku kellhom esperti fuq alternativi mem lebda defenzjoni legali ta' metodi alternativi jekk inti tipprova tressa il-qorti l xaħat li jagħmel riċerka fuq l-annimali u tgħidu illi minn flok ma jagħmel dan għandu jagħmel xi ħaġa marbuta mal-bnedmin titissib Ix-xieda u l-avukati idejna marbutin, ir-riċerkaturi fuq l-annimali għandhom kollox favorijom. Grazzi. Bardzo dziękuję. W ten sposób zamknęliśmy panel pierwszy. Grazzi tassew, mela l-ewwel panel issa wasalna fit mimu. Nirringrazzja l-espert li kien mana u nitlob issa lil professur, professoressa Barres, inusi biex tissiħab ma' hawnhekk fuq il-podju. U nixtieq ngħid li l-kol kemm aħna jimportana mill-annimali u l-implementazzjoni tal-dan qafas legali dawn jiġu użati biex niksbu għarfin biex nifmu kif jaħdem il-bniedem, il-ġisem tal-bniedem u kif nistaw nistaw nitrattaw u nfejqu dawn il dan il-mart. L-effetti ta' dan ix-xogħol jitolbu żvilupp ta' metodi alternattivi minna l-użu tal-annimali. Dan huwa importanti ħafna. U aħna favur li jkun hemm dawn l-iżviluppi, iżda n nżommu f'moħħna wkoll u kunu konxi tal-effetti prattiċi ta' kwalunkwe riċerka li ssir mingħajr l-użu tal-annimali. X'ikunu r-riżultati xjentifiċi ta' dawn it-tip ta' studji? Mela, aħna l estijissa issa, professur, nitolbok biex tagħmel preżentazzjoni tiegħek aħna kuntenti ħafna li qiegħda fostna llum. Dan ikompli jagħmel dan nismiħ wieħed aktar ta' livellu li grazzi. I would like uh, to thank you very much. Grazzi ta' din l-istadina. Grazzi tal-istadina biex nipparteċipa hawnhekk għal dan ismih pubbliku u biex taqsmu miħaj l-opinjoni ta'kom u jiena l-opinjoni tijaj ma'kom dwar riċerka tal-annimali. Mm, riċerka li naraw komplementari ħafna l-modelli oħrajn li għanna l-lum. Kif ġant għal? Ir-riċerka għanda s-sir mod globali Jiena ilni jiena xinsat li jini namel dan għal ħafna żmien. Jekk inti titmur lura ehm, mill-laboratorju għal pazjent, allura tittuża modelli differenti. Hemm riċerka li ta' valur kemm ma bniedem kif ukoll għall-annimal. Hemm ukoll ehm, differenza ġenetika bejn l-annimali li fl-opinjoni tiegħi ehm, design fil-mija tal-identità tal ġins ehm, għat majja mija fil-mija. Ah, kif ġeja intqal? aħna naqsmu bejn l-animali u mammiferi oħrajn l-istess ehm, organi, organi simili, hemm ħafna affarijiet simili. Giant għal li ħafna martu huwa komuni għal ehm, bniedem u għal ħafna speċi oħrajn tal-annimali. Pal per eżempju l-kanċer, marti li affettwa s-sistema ċentrali ta' nervi, uħar ehm, pal lejt per eżempju ma intqalx però li design fil-mija tal-medicina veterinarja hija l-istess. Pal jew inkella tal-inqas simili ħafna għal dawk li jiġu ntużati għal bnedmin. Għalfejn il-modell tal-annimali huwa ta' valur għal bniedem. Ovvjament huma modelli u inti ma tistax tistenna li modell ikun identiku Ma nistawx najdu li il-modell tal-annimali huwa l-istess għal-bniedem u lanqas bejn speċi u oħra hemm ovvjament dejjem id-differenzi u dawn id-differenzi għandhom jiġu meqjusa bir-reqa. Ma hemm ħafna iktar similaritajiet milli differenzi. Ma nix ninsew u dan intra issemma u kol id-diversità tal-bniedem li tispiega għalfejn xi kultant il-bnedmin edin jirrispondu b'mod differenti ħafna għal mart għal mod differenti ħafna għall istess eh, til-ima, l-istess medicina. Eh, l-istess jiġi fl-annimali, minħabba id-diversità li hemm fl-annimali. Ovvjament il-modell tal-animal għandu jitjieb u ntjieb fil-fat matul l-snin minħabba il-progress xjentifiku. Aħna issa għanna teknoloġija mhux invaziva u sofistikata bħal l-imaging li huma intużati fil-bnedmin u f'pazjenti biex isiru studju fuq livelli tal fuq modelli tal-annimali. Jina mux ser namel lista ta' kollox anka minħabba li xi affarijiet ġassemew id diabeti trattament ta' diabeti, tilqima għal din per eżempju, anke kint għal li tilqima tal-polio u anka l-epatite eh, dawk eh, l-ewwel maqderu li kienu effiċenti kienu fil-fatt effiċenti fuq l-annimali. Tilqim żewġ miljuni sa tlet miljuni imwiet kull sena jiġu evitati minħabba it-tilqim u aħna irridu inkomplu namlu riċerka fuq dawn il-vaċċini. Is-semmiet u koll l-HIV uh, kollox x'sar uh, fuq l-HIV sa mit-tmeninijiet. Għandkom raġun għaliex id-data ma kienieċ ta' suċess intom semmejtu mit uh, vaċċina hawnhekk ma jinteressanix in-numru u anka jekk uħut minnhom deru li kienu effiċenti fuq il-mudell tal tal-annimal fuq ix-xadini pereżempju ma kienux effiċenti fuq il-bniedem. X'għandna nikkritikaw? ni nikkritikaw il-mudell l-annimali ġifiri jew li xjenzat. Jider li jekk kinti tqara fid-dettall l-esperiment li sar għal riċerka tal-HIV fil-bidunet aħna ma konniex qegħdin nużew il-modell it-tajjeb, ma konniex qegħdin nużaw il-virus it-tajjeb, ma konniex qegħdin nużaw il-sitronokulazzjoni tajjeb. Ma konniex fl-aħjar kondizzjoni biex il-modell tal-annimali kun jista' jirrispondi għal mistoqsijiet li aħna kemna. Issa nixtieq ngħid li kienem progress eccellenti u nishtiq najdilkom illum li biex nużaw l-antibodies li ġew sviluppati mi xjenzati hemm data iva diġà li tidher fil-modell tal-annimali li deret li hija effiċenti fit-tnaqqis fit-daqs ta' dak li nsejħulu r-reservwar tal-HIV il-dak li għamela impossibli għal pazjenti mill-li waqaf il-trattament tiegħu. Nafu li dan jista inaqqas il reservoir u id-data riċentament ġiet konfermata. Ġifiri, jekk jiena qed ngħidilkom dan, dan ifisser li aħna nabżon iktar modelli tal-annimali, anke jekk hemm limitazzjonijiet bħal modelli varji. Il-metodi alternativi li aħna għanna illum huma in vitro, teknoloġija tal-stem cells, in silico u affarijiet oħrajn. Dawn huma żviluppati, ġew żviluppati u in kontinuazzjoni jiġu imtejba mix xjenzati. Huma wkoll intużati mix-xjenzati mod ġenerali fi Franza 80% tal-riċerkaturi li jużaw il-modell tal-annimali l-ewwel bdew jużaw metodi alternattivi. Huwa biss meta ma jkollhomx għażla li jkollhom jgħaddu għal l-annimali. Ikollhom bżonn ta' iktar informazzjoni biex jivvalidaw jew le E, data miksuba minn metodi e, alternativi. Aħna nafu li dawn il-modelli li ġew sviluppati b'mod alternattiv ma jistawx jirrappreżentaw l-interazzjonijiet kollha komplikati bejn it-tissues, bejn l-organi li jeżistu fil-ġisem kollu. Dan ifisser li ser ikollna niżviluppaw metodi aħjar fil-futur. U aħna pozittivi ħafna għal dan it-tip ta' żvilupp fil-futur. Il-modelli tal-annimali infushom ma nistawx nikkonkludu permezz tal-modell tal-annimali biss għanna bżon nmorru li l-in minnek irridu nmorru għal clinical trials fuq il-bniedem. Fil-qasam tijaj, fil-qasam tal-HIV, aħna nafu u dan jikkorrispondi mal-ġenetika. Nafu li hemm ftit pazjenti li huma rezistenti għall-infezzjoni tal-HIV. Nafu li ftit minnhom proporzjon żgħir tal-pazjenti inqas minn punt fil-mija huma rezistenti għal l-iżvilupp tal-mart. Nista' ngħidilkom li minn din l-osservazzjoni tal-bniedem ġi sviluppati modelli oħrajn li huma rappreżentattivi ta' dak li sibna fil-pazjenti ma' nies lażla sfortunatament jekk aħna rridu nirrispondu għal uħut mill-mistoqsijiet li li ġew msemmija mm, fil-limitazzjonijiet aħna rridu mmorru lura għal metodu alternattiv. Insaqsu mistoqsijiet dwar il-modell tal-annimali, mbagħad imorru lura għal pazjenti, morru lura għal clinical trial u nivvalidaw fuq il-pazjenti kemm mod in vitro kif ukoll in vivo. Biex nara jiena nixtieq ngħid li tlet arts eh, eh, qed jirrispondu fl-opinjoni tiegħi għal bżonn li nipproteġu l-annimali u għal riċerka tal-bniedem u tal-annimal biex bekk inkunu nistgħu nibqgħu għaddejjin bil-progress tagħna kemm fuq il-saħħa tal-bniedem u s-saħħa tal-annimal. Nixtieq ngħid ukoll jiena grata li qed nara li ir-regolamentazzjoni hija simili ħafna mhijiex identika għal regolamentazzjoni etika għal clinical trials fil nedmi Biex nikkonkludi, eh, jiddispjaċini li l-pazjenti mi għamx għedin għawnek biex jgħatu l-opinjoni taħħom u ma sam il premju Nobel jina qed li eh, li nifsi li se niprofa nkun il-vuċi ta' dawn il-pazjenti, wara li ħafna pazjenti ġew għandi, jiena dak li qed niprofa nagħmel hawnhekk, qed niprofa nkun il-vuċi tagħhom. Intom il-koll tistgħu tifmu li jekk ser nifqu riċerka tal-annimali ser tkun diżastru, ser tkun diżastru għas-saħħa tal-nidem tal-annimal niftakru li l-obbligu tagħna biex nirrispondu għall-istennijiet tal-pazjenti. U huwa obbligu tagħna li nagħmlu dan, huwa obbligu li nirrispettaw il-ħajja tal-nidem u l-ħajja tal-annimal. Jiena naħseb li aħna l-koll qegħdin hawnhekk u naqsmu l-istess ideat. Nixtieq inħeġġeġ lill-Komunità Ewropea biex tappoġġa iktar riċerka fuq metodi alternattiv għal futur biex bekk tirrispondi għal bżon li hemm il-koll inkunu grati li ikonna il-metodi li aħna il-koll qed nippruvaw niksbu. Grazzi. Dziękujemy Pani Profesor za to. Grazie għal din il dan um, din diskors straordinarju tal-li għajjem tal kwistjoni tal-istennijiet tal-pazjenti fost affarijiet oħrajn. Issa ser naddu għal um, mistoqsijiet u risposti Sur Tarabella għal minuta nok. Kjoġbok. Grazzi, serżom fil-qosor għaliex il-professur tatna sinopsis eccellenti ta' kif inħoss inħoss jiena, ta' x'naħseb jiena. L-inizjattivi huma tajbin ħafna, inqas esperimentazzjoni, inqas um, sofferenza u ħajja ħjara l-annimali. Imma forsi f'dan il-parlament fejn hemm dikjarazzjonijiet inizjattivi għal uh, welfare tal-annimali li huwa ħafna ikbar mill um, mm, malnutrizzjoni nutrizzjoni fid-dinja. Però rridu nirrispettaw din l-inizjattiva, hemm opinjonijiet divergenti f'dan il-qasam. Nixtieq eh, naqbel ma dak li qalu kollegi oħrajn tiegħi eh, eh, fejn qalu li sar ħafna biex innaqsu l-esperimentazzjoni tal-annimali u jkun hemm iktar benesseri, nipromovu l-benesseri. Hemm min qed jgħid li huwa kriminali jekk kien twaqqaf il-vivizazzjoni, però n-nies għandhom bżonn progress tal-kura, tas-saħħa, id-dinja tissir iktar imnissa, bżonn ta' iktar minn daw l-affarijiet, ta' iktar progress mediku. Kull. Issa forsi waqafna il-progress ta' ċertu mart u dan grazzi għal progress fil-qasam tal-medicina. dinja inizjattiva li tista' tqabilha mal ehm, pina tal-mewt fl europa per eżempju. kultant ikollok tqum u tmur kontra kontra l-maġġoranza. Aħna smajna li xjenzati x'qalulna. Smajna l-politiċi li spiss jisparixxu, però tajjeb li nisimgħu li xjenzati f'dan il-qasam. Grazzi ħafna. Is-Sinjura Herbuch. Sorry. Uh, herzlichen Dank. Die Grünen haben im Jahr 2000 Grazzi, aħna il-ħodor ivotajna kontra din id-direttiva għaliex aħna nħossu li l-welfare tal-annimali u sperimentazzjoni ehm, minar l-użu tal-annimali ma ġiġ esplorata bizzejiet. L-affarijiet qed imorru għallar. Il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea għandha tkun paradigma hawnhekk rridu niftakru li f'ċertu stati membri mhux possibbli li tmur li lin minn dak li tgħid id-direttiva u jkun hemm iktar regoli riġidi naħseb li hemm gab kbira. Is-sofferenza tal-annimali m'għandix tkun involuta fir-riżultati ta' testijiet aħna rajna ħafna drabi li sustanzi tissjati fuq l-annimali u mbagħad iktar tard ma jkunux tajbin għal eh, mediċina tal-annimali. Ir-riċerka tal-AIDS hija ċara, hija xi ħaġa klassik, eżempju klassiku għall-infiq li sar matul l-snin. Sa tmeninijiet ilu jkollna riċerka f'dan il-qasam u imma xorta għat mannix til-ima għal dan għanna ħafna l-annimali ma mux għalina għal-bnedmin. L-istess jiġri meta inti tipprova tati sintomi artificiali uh, f'annimali ġendikament modifikati. Emmek jidħol l-interess ekonomiku u l-interess ekonomiku irrid jaddi biex jipromuovi u mhux iwaqqaf li t-tisjer tal-annimali. Dawn l-affarijiet u maħżina, tassew għandna bżonn ta' dawn l-affarijiet, ovvjament irrid ikonna iktar proċeduri tal li ma jinkludux it-tisjer tal-annimali u rridu nassiguraw li jek nipromovu iktar ir-riżultati ikunu tajbin. Iġifieri irridu ntejbu dan kollu permezz ta' xjenza aħjar u proċedura aħjar u dan ikun tajjeb għall-annimali u nassiguraw li ma nkomplux namlu ħsara u nittorturaw li l-annimali kif għamilna fil-passat. Fil-passat kena ħafna minn dawn il-proċeduri. Anka biss għal kozmetiċi, fortunatament dak madux jeżisti. Grazie ħafna. Is-Sinjura Senra. Eh, yo, eh, en primer lugar, quiero también agradecer y felicitar. Grazzi, l-ewwel qed nixtieq nirringrazzja nirringrazzjak għal din l-inizjattiva sinifikanti. Jien m'iniex espert kbir imma jidhirli li hu kruċjali naraw l zliet kollha. U importanti li nieħdu deċiżjonijiet u personalment niddeċidu aħna kif ser nieħdu ħsieb is-saħħa tagħna. Jiena nixtieq ukoll nara l-approċċ f'din l-inizjattiva li nipprova nikseb jekk ir-riċerka bbażata fuq l-annimali hix fil-verità utli. Irrid li kunem dibattitu wiesa biex bekk insaħħu din id-diskussjoni, konna iktar informazzjoni kemm jista' jkun. Ta' spiss meta niġu għat-tissir tal-annimali konna informazzjoni li tkun mxekla minħabba l-interessi tal-kumpaniji l-kbar tal-medicina. U jkun hemm nuqqas ta' ċertu informazzjoni xjentifika, jiena personalment nixtieq nara din informazzjoni xjentifika ċertu nislam għasma ma jużaw is-sens komun. Għandi mistoqsija, hemm ebda rabta bejn it-tip ta' riċerka li qed issir fuq l-annimali u l-fatt li eh, il-medicina uh, il hija l-iktar it-tert l-iktar kawza ta' ta' mwit fid-dinja. Nadi għas-sinjura Gardini, jina qed nieħu post is-Sinjura Gardini. Grazzi. Jina membru tal-PP. Nirrispetta ċittadini għedin jamlu jiffirmaw din l-azzjoni, pero naprezza napprezza l-argument eh, bilanċata il sinjura uh, ninnemmen eh, li id-drittijiet tal-annimali eh, għamlu progressi kbar ħafna fl-ħar snin u direttiva prezenti fuq il-prinċipju ta' tliet ars hija qafas mm, pożittiv ħafna u l-iktar eh, avanzat fid-dinja. Abolizzjoni sħiħa ta' riċerka tal-annimali ta' sikura li r-riċerkaturi ser jitilqu mill-Ewropa jmorru postijiet oħrajn fid-dinja matul is-snin l-użu tal-annimali fir-riċerka faċilitaw ħafna affarijiet Eh, u skoperti fil-qasam tal-medicina. Jiena ehm, għamilt żewġ workshops dawn l-aħħar xhur u l wieħed il-ġimgħa l-oħra kien mal dawk li l premju Nobel fl-2014 is-Sur John O'Keefe u sinjura Motor li spiegaw li biex ikun kważi impossibbli li tagħmel l-iskoperti mingħajr eh, riċerka fuq l-annimali. Jiena nemmen ukoll li ħafna minnkom irċevew l-ittra mill-xjenzati u tobba għal riċerka medika fl-Ewropa li qalu li permezz ta' riċerka fuq l-annimali huma waslu għal kura aħjar għan-nisa Eh, bil-mart tal-qalb u jafem ħafna eżempji oħrajn ta' dan it-tip minkejja li żviluppi għal metodi alternativi u l-użu tal-annimali fir-riċerka bħal per eżempju il-modelli ta' ċelloli tal-bniedem eh, u l-computers metodi alternativi xorta mhux ma jistgħux jieħdu post l-użu tal-annimali. U għal daqstant jena nemmen li għal ħafna mart fostom kondizjonijiet komplikati għanna nifmu kif l-organizmu kollu jinteraġixxi dan ifisser li riċerka eh, l-bluzu tal-annimali jibqa' wieħed essenzjali. Grazzi. Zadał się pan w Envi. Grazzi. l-Envi sur ekken. Grazzi ħafna, President. Smajna affarijiet favur u kontra. Nixtieq nagħmel referenza l parti mid-diskussjoni li tqajmitx. għajmitx tielet inizjattivi ta' ċittadini li waslet tal korum, 1.5 miljun ċittadini minn 26 stat membru iffirmaw kważi 80% ta' ċittadini Ewropej qed e, jirrifjutaw it-testjar 12 miljun annimali qed jinqatlu e, minħabba t-testjar mhux qed jaċċettaw dak li qed iwedu l-politiċi minn elezzjoni għall-oħra min jgħid li se jnaqqas dan it-testjar ma jagħmel xekk irridu naraw li hemm bidla tal-valuri fis-soċjetà tagħna l-annimali ma nistgħux narawhom bħala xi ħaġa li nistgħu nużaw fit-testjar jekk il-Kummissjoni ma tieħux inkonsiderazzjoni din l-inizjattiva mela mbagħad inti ħatara li eh, ċittadini ħajitilfu kull konfidenza, kull fiduċa fil-Kummissjoni Ewropea u fl-Unjoni Ewropea il-valuri rridu jiġu imħarsa, aħna rridu nirrappreżentaw iċ-ċittadini jekk ma nagħmlux xek se naraw in-nies jaqtaw qalbhom mill-politika ħanaraw żieda fil persuni li ma jvotawx fl-elezzjonijiet id-direttiva trid tiġi riveduta aħna ma nistawx ma naħsbux dwar l-annimali u ma jibatu bħalna. Iva, rriti siru l-avvanzi fil-reċerka, imma reċerka Iva testjar le, irridu nistudjaw metodi alternativi, direttiva 2010 mux laħjar odda, għax kikunet li kienet laħjar odda ma kienx ikonna 10 minjut test fuq l-annimali fis-sena. Dan itin l-bdiwa mux l annemali li qed nagħmel dan l-appell ejja naraw bidla lejn metodi alternattivi. E, Grazzi ħafna, Sir Taylor. Grazzi ħafna, President. Jena affermat din l-istjattiva x'jena nappoġġa lan li jikonna mezzi alternativi u strategiji alternativi li jiġu minn flokki tisser tessir fuq l-annimali. Alternativi li huma ta' valur għal ċittadini, imma jiena ma naħsibx li l-abrogazzjoni ta' direttiva 2010-63 l-aħjar jew l-uniku mod kif nistgħu nagħmlu hekk. Naqbel ma' sinjura bar senusu dwar l-ħtieġa li rridu nkomplu aħna nagħmlu progress fuq eh, kif nifmu il-Mart imma nistgħu nagħmlu hekk mingħajr ma serħu kompletament fuq eh, testjer fuq l-annimali. Ħafna riċerka qed eh, tifoka fuq eh, li natu il-mart lill-annimali u hemm ħafna li qed jitfaw id-dubi fuq din ir-riċerka. Pereżempju l-istudju riċerka mill-Istitut tas-Saħħa Amerikan raw li il-medicini, 5% tal-medicini li deru li kienu seguru siguri meta ġew testjati fuq l-annimali faqlew waqt it-trials kliniċi minħabba l-fatt li kienu tossiċi fuq il-bnedmin jew mhux effettivi. U għalhekk naħseb aħjar li nifmu aħjar il um, kif jizviluppa il-mart tal-bnedmin ħalli nafsu kol fuq l-izvilupp tal-medicina iktar mill-li nipruvaw nirrepetu il-mart tal-bnedmin fi speċijiet oħrajn. Hekk qed nitlob fil kummissjoni sabiex taċċetta l-prinċipju ta' phase out tal-ispermazzjoni u t-tester fuq l-annimali. U li taħdmu bi partit eh, li huma kortra u li sabiex tidentifikaw ukoll il-liġi irrelevanti tal-Unjoni Ewropea. Għalli bekk nistgħu nagħmlu progress fuq din is-sitwazzjoni. Grazzi ħafna. Signora Sande, grazie ħafna, grazie President. L-ewwel qabel kollox nixtieq eh, nirringrazzja il-Senjur Barresi Nifsi għal-prezentazzjoni tagħha. Vera aħna għanna ħafna rispett għal kontribuzzjoni tagħha. Jiena ma partiċipajċ fin-negozjati. U jiena ġejja mill-Kumitat E-Tray imma għandi mistoqsijiet fuq eh, l-aspetti xjentifiċi u tajb li nħallu d-dibattitu morali fidejn l-oħrajn pala. Xjentis nix instaqsi kerba mistoqsijiet l ewwel qabel kollox wara li eh, ġi skopret fl-1983 inti fukajt fuq eh, l-izvilupar ta' til im Din riċerka kienet tkun possibli issa kieku ma kienx possibli li testijiet isiru fuq l-annimali u mbagħad tista' tina aktar dettalji fuq trasposizzjoni tar riżultati li inti ksibt mit-tester fuq l-annimali viżavi fuq il-medmin, u mbagħad it punt jekk jkun hemm reviżjoni tal-leġislazzjoni fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea li tipprojbixxi tester fuq l-annimali x'impatt ħaj jkollok fuq ix-xogħol tiegħek, fuq ir-riċerka tiegħek. Pereżempju, ir-riċerka sabiex eh, jinstab til-qim kontra l-AIDS forsi l-ebola u koll u l-axħar mistoqsija fl-Unjoni Ewropea. Iva, għanna odda għal-riċerka li għadha vera utli Orizzont 2020. Inti taħseb li nistgħu nużaw din l-odda sabiex nippruvaw insibu alternattivi għat-testjar fuq l-annimali flok ma nagħmlu t-testjar, grazzi. Grazzi ħafna. Sur Becker. Grazzi ħafna, President. Għal darbohra, jina naħseb li Sissa l-pozizjoni tal-gruppi differenti ma vera ċari ma kif diġa smajna il-dibattitu irrit ikun wieħed razzjonali wkoll. Sur tal-abela, tkellem tajjeb, trid inti tara u tisma l-opinjoni differenti, aħna u nisimmaw il-persuni differenti li tkellmu, speċjalment il-komunità xjentifika, nista' nara li għalkemm il-problemi u għat mandu dubi fuq il-problemi li jem fuq s sester tal-annimali. Naqsu il-numru ta' annimali użati biktar per eżempju minn nofs miljon matul dawn l-ħar ftit snin. U dawk li ħal l-inizjattiva dawk jemnu li aħna aħjar fl-Europa bi jew mingħajr direttiva li palissa eh, fis-seħħ tweġiba sempliċi, Iva, għamilna ħafna progress u eh, aħna tnaqsmu d-data, eh, aħna t-nintroduċu modelli ġodda, hemm alternativi li qed jiġu żviluppati. Eh, iva, ħadd għandu dubi li dan jeżisti, min Iva dawn l-affarijiet għaddejjin palissa u ovvjament Iva forsi l ħad li li nistgħu u d-dim, Taħt ċirkustanzi partikolari li nkomplu nintestja fuq l-annimali għax m'hemmx alternattivi għalhekk nara l-qafas li għandna xrim illum huwa qafas aħjar jena sepiva. Mbagħad mistoqsija oħra Eh, għal komunità xjentifika u rappreżentanta hawnhekk iva hemm ħafna differenzi u aħna smajna wkoll diskussjoni dwar teorija ta' komplessità imma inti tkellim dwar l-affarijiet simili fil-fema tiegħek kif nistgħu ntejbu l-affarijiet kif nistgħu naxxertaw li l-aħjar modelli qed jintużaw fil-moment il-propizju il-komunità xjentifika x'tista' tagħmel sabiex tiddirizza dan l-approċċ xjentifiku. Grazzi ħafna. Pani Grazzi ħafna. Sira Mekena. Iva, l għol qabel kollox n-ringazzjakom għall prezentazzjoni tiegħek ċaġa li sorbrenzitni lejn l-ħar ta' 80 meta kont membru tal-parlament Danis, aħna ħirġna bliġi ehm, iktar stretta minn direttiva, per eżempju, kien projbit eh, li eh, l-animali jħossu loġieħ, kikun se jħossu loġieħ, kena natu għom aħna medicina kontra loġieħ. U inti u koll Iva, tafri diffiċli modelli ġi applikati, ma liġi li għana kellna kienet għafna iktar stretta mill- liġi ġenerali dwar il-benessiri tal-animali liġi kienet hemm sabiex tarisi l-animali industriali, għalhekk mela nixin kun naf jiena jekk jiena naqra direttiva għal każ għax naħseb li jrid ikollna aħna dawn il-liġijiet vera stretti għandna nitolbu l-alternattiva għalkemm jiena naqbel li sissa din it-taħlita ġifieri ta' noqqasijiet xorta waħda se ikkonna bżonnom dawn għal ħafna żmien. Ma mela, l-għala ma jistax ikonna liġi kif kellna eżempju fid-Danimarka lejn l-aħħar ta' tmenijiet. U jiena provajtu kollna radana fil-Kunsill u iva, aħna kellna niġdu ħafna tessijiet għax ma konformawx mal-kriterji. U jiena naħseb li hawnhekk qed ikollna aħna diskussjoni fuq t-testijar jew le, minflok ma nikkratikaw leġislazzjoni li għaddajfa wis, e, per eżempju, minnari trasparenza li jissa għanna aħna fi, fi trials fuq il-bnedmin għanna trasparenza mek, imma waqt li jemmi trasparenza unek, din trasparenza miexedha fil-leġislazzjoni fuq testijiet li siru fuq l-annimali. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Inti tkellimt fissem il-Kumitat Peti. Signora Evi mill-Kumitat Envi, Sur Evi. Signora Evi, skużami. Jena xtaqt nitkellem sabiex insaqsi l-espert tana forsi taħseb li il li il l-affarijiet għandhom jiġu testjati l-ewwel fuq il-bniedem pereżempju minħabba l-fatt li 72% ta' testijiet li jisiru fuq l-annimali mbagħad ma jaddux mit-testijiet eh, fil-clinical trials biex jisiru fuq il-bnedmin. U Iva, aħna għaddin eh, qed naraw l-ikbar ingan tal-kumpaniji farmaceutiċi l-ikbar li għandhom rwol vera b'saħħithom u mhux biss din l-industrija imma dawk l-aġenziji wkoll Ewropej e, ġifiri mhumiex trasparenti u ma jimxux e, kif għandhom jimxu u e, l-ombudsman u tal talab l-agenzija sabiex ikunu iktar trasparenzi trasparenti because minħabba l-fat li kienem uh, kwistjonijiet li ħarġu umbat mela vera hemm kummerċ hawnhekk. U għalija dina situazzjoni vera mhux aċċettabbli. Grazzi ħafna. Signora eh, Godin, grazzi ħafna, nixtieq nirringrazzjaw lil dawk li ħadu ħsib l-inizjattiva ċittadini xtieq nirringrazzja l-esperti wkoll tal-li qed jgħidulna jekk nistgħux inwaqfu testjar fuq l-annimali. Ir-riċerka qed turina kif u li nistgħu aħna naddataw mezzi alternattivi modelli ekonomiċi li jridu jiġu żviluppati, jħolqu postijiet ta' xogħol huma importanti huma kompatibbli wkoll ma' xogħol tagħna li nwaqfu d-batija fost l-annimali. Iva, hemm l-inkwiet li eh, jekk jitwaqqaf it-testjar fl-Ewropa iċ-ċentri mbagħad ħa jimxew lejn pajjiżi li ma barra, imma jekk ikollna tiket jar obbligatorju fuq il-mediċini, Mela umbat forsi l-ċittadini għajazlu li ma jixtrux il-medicin li ġew testjati fuq l-annimali, mbagħad dan il-mod nistgħu nwaqfu dan it-testjar. Il-kellim li mis, grazzi ħafna President, nix ringrazzja għal din l-inizjattiva, kull inizjattiva li eh, tamlilna nittrattaw l-annimali b'mod eh, iktar uman skont artiklu 13 tat-trattat vera ħaġa tajba u importanti. U jiena naħseb li l-istituzzjoni Ewropej rridu jiddu azzjoni peress li għanna din id-direttiva hemm il-problema li ħan issiguraw li dawn id-dispożizzjonijiet qed jiġu applikati għax l-Unjoni ta' spiss ma jew ġufija tal-Unjoni għalli ma tħarris il-dispozizjonijiet ta' trattati. Forsi għanna naraw li il-konformita qed issir, per eżempju fil-Polonja aħna ħdimna fuq eh, liġi ġdida fuq it tessjar fuq l-annimali u sfortunatament ix-xejra hija li il-Kumitati tal-Etika qed jaqgħu taħt il-pressjoni minn dawk li għandhom l-interessi personali li jkomplu jisiru l tessjar fuq l-annimali għalhekk irridu nkomplu aħna noqogħdu għassa ta' x'inhu għaddej fl-Ewropa bħalissa. Grazzi ħafna. Nixtieq ngħaddi l-mikrofonu l-sess l-mistidna tana Sinjura Barre Sinussi. Se niprofa nżomm fil-qosor. Nishti jiena in xi punti hawnhekk li tqajmu diġà waqt dan id-dibattitu. Nishti nkun ċara jiena li Iva u għatajab li għat isir il-progress fuq il-metodi alternativi. Per eżempju, intkom tkellimtu dwar it-tossirgoloġija ġenetika. Dan huwa progress imma tajja ma jfissirx li jista' jkollna xi ħaġa diġà minn flok it-testjar fuq l-annimali, xi ħaġa minn flok l-istudji kollha li qed isiru fuq l-annimali permezz ta' teknoloġija li qed tiġi żviluppata. Għalhekk ħan irrepeti dak li jiena ġajt irridu aħna nappoġġaw u nħeġġu iktar riċerka fuq il-metodi alternattivi u sabiex ukoll in wieġeb mistoqsija ninsab ċerta li Orizzont 2020 hija possibilità waħda sabiex ikollna l-użu tar-riċerka fuq il-mezzi alternattivi kif ukoll fuq riċerka fejn qed inkomplu ntejbu l-modelli. Nixtieq ukoll ngħid li issemma uh, semmet il-marda tal-HIV jiena studjajt ħafna uh, jina naqbel li memx Iva u naf li memx til-im, imma jintkom ma tazbux li ma tazbux li eh, tal-limna xaħġa u inti ma tazbux li jgħet il-progress il-lum minħabba l-fat li aħna ġbarna din l-informazzjoni kollha xjentifika u għalhekk illum għanna antibodies neutralizzanti li kienu feċenti fil-modelli fuq l-annimali u li il rapporti reċenti xjentifiċi qed jikkonfermaw id-data fuq il-modelli fuq il-xadini. Umbat kien hemm il-mistoqsija tas-Sinjora Sadem. U jekk ir-riċerka tkun possibbli fuq it-trattament bil-metodu alternattiv eh, li għanna minnajr studji fuq il-modelli fuq riċerka tal-HIV, it-tilqim u l-kura. Pazjenti qed jistennew ġifiri li eh, it-trattament ikun jista' jieqaf imma sfortunatament l-en it-tama li dan jkun possibbli imma mhuwiex possibbli. Umbat, jekk eh, nistow aħna inbidlu data fuq l-amelli, l-modelli tal-animali fid data fuq il-bnedmin. Eh, iva, per eżempju, l-ebola, intkom eh, semmejtu l-ebola. Reċentament ġew testjati tliet terapi u mediċini kontra l-ebola u u li kienu effettivi fuq il-bnedmin hemm taħlita ta' antibodies li qed juraw eh, l-effiċjenza fuq il model makak, ġifieri istudji fuq il-bnedmin. Id-data ġiet pubblikata ke 45 persuna il-ħaġa eh, dan il-modell u l-medicina ħadmet fuq 45 persuna. Ġifiri Iva, jekk il-modell qed jintuża b'mod korrett taħt l-aħjar kondizzjonijiet, li ħaġa tajba skont l-aħjar dizin u għalek dina vera ħaġa importanti. Fl-aħħar nixtieq ngħid ukoll illi m'għandniex nippruvaw nopponu metodi alternattivi għal riċerka fuq l-annimali jew inkella fuq il-provi kliniċi għandna bżonn it-tlieta li huma Dawn jikkumplementaw li xulxin u jien nittama pal ħafna minnkom illi xi darba ikolna metodi aħjar, teknika aħjar li permezz taħan nkunu nistaw innaqsu u saħan sitra inwaqfu li konem bżon ta' riċerka fuq l-annimali u biex nkunu nistaw imbastru aħjar, anke f'dak l-għandu xaqsam ma' studi fuq il-bnedmin. Dan huwa appell li jiena qed nagħmel illum għax qegħdin hawnhekk fil-Parlament Ewropew. Horizon 2020 naħseb hawnhekk huwa l-aħjar mod l-aħjar lok fejn nagħmel dan l-appell, għandna bżonn innovazzjoni għal riċerka, għandna bżonn l-innovazzjoni biex ikollna modelli aħjar. Imma jiena nitħasseb ftit meta nara illi fil-Horizon 2020 mumiex imsemmija il-mart tal-infezzjoni meta illum il-ġurnata għanna mart pal-lebola madwar id-dinja. Dan huwa qattal minna ħatijaj u koll. Irridu nizguraw illi illi l-Ewropa tagħmel eh, titjib kemm għall-annimali kif ukoll għall-bnedmin. Grazzi. Grazzi tassew, professur. Għam xi mistoqsijiet l-Sur Falkenberg. Tista' twieġeb ikjoġbok malajr? Iva, grazie Sur President, jek ti permetti li nixxie nirreagġiċi għal xie affarijiet li jena smajt matul id-dibattitu. U li għandhom xaqsu ma' direttiva. Smajt li d-direttiva mux għed t-permetti li kunem miżuri aktar stretti tista' tħares lejn artiklu 2 ta' direttiva biex tifhem aħjar illi dan huwa permissibbli li bid-direttiva tagħmel miżuri aktar stretti. Din hija dispożizzjoni li ġiet użata wkoll minn numru ta' stati membri u li qegħdin qed jgħidulna wkoll li qed jinjużaw miżuri aktar stretti. Smajt mill-Onorevoli Awken ukoll dwar il-leġiżlazzjoni Daniża li għandha regoli biex jitnaqqas il-tnaqqas is-sofferenza u l-ġieħ mill-annimali nixtieq li tħarsu lejn artiklu 14 tad-direttiva għaliex din hija xi ħaġa wkoll li hija parti minn direttiva ta' l-2010 li qed nitkellmu fuq hawnhekk illum. U fl-aħħar u mhux l-inqas jiena smajt ukoll li ikun impossibbli li x-xjentisti ikunu jistaw jisfidaw deċiżjonijiet li jisiru minn entitajiet ċentifiċi Ewropej eka u oħrajn din id-direttiva bħal kwalunkwe leġislazzjoni Ewropea oħra tista' tiġi sfidata minn ċittadini Ewropej tista' tmur mal-ewwel il-qorti, tista' tgħaddi mill-Kummissjoni, tista' tgħaddi mill-Kumitat tal-Menti tal-Petizzjonijiet tal-Parlament Ewropew għandek numru ta' alternattivi bħal kwalunkwe leġislazzjoni oħra Ewropea. U għalhekk importanti wkoll illi naħdmu l-koll flimkien biex dawn implementawhom kif suppost biex niksbu lan illi aħna stabilixxejna f'din id-direttiva. Grazzi. Grazzi tassew issa fisem l-organizzaturi. Sanati il-mikrofonu lill-Onorevoli Rice. Grazzi tassew. Jina nishtiq naqsammakom xi fatti xjentifiċi biex kunu tistaw intom tiġġudikaw dak illi għadha kemm qalet il-professur Sinussi. Jena xorta għaddi minix konvint. hemm 275 pubblikazzjoni mis-Sinjura Sinussi. Ħafna mix-xogħol tagħha iħares lejn kif il-virus tal-AIDS jgħaddi minn l għal ant il-wilt. Jina interessat ħafna f'din il-publikazzjoni u jina nixtieq nifirħila għal kem i qed tagħti attenzjoni importanza din il-problema stan serja. Imma li kiku nistaw infejqu l-AIDS ma kienx ikollna għalfejn jinkutaw fuq il-problema ta' trasferiment tal-AIDS mill om għat-tarbija. Ġifiri aħjar kieku inħarsu lejn trattamenti tal-HIV u s senjura Sinussi għamlet ukoll riċerka biex jippruvaw jinstabu drogi u saru u kol mijiet ta' studji. Imma xorta għat mannix kura sal-lum il-ġurnata. Jiena kont immexxi laboratorju u żviluppajt riċerka ta' fuq l-ipotezi u jekk l-ipotezi ma ma taħdimx wara tlet drabi inwaqafa. Imma xorta waħda l-sinjura sinusi għada tużi l-istess approċ, għada tuża x xadini għada tuża apes u speċi oħra ma bidlitx l-approċ tagħha. U għetta tkompli tajt illi nistaw nistudjaw l-SIV, il-virus SIV, l-SIV li huwa l-virus li nsab fost iċ-ċadini huwa differenti dawn huma żewġ virus differenti l-SIV u l-HIV. L-HIV u l-SIV mhumiex l-istess kif taf sewwa inti. Iġifiri, forsi ikolna, għandu ikolna ipotezi raġonevoli jekk irridu namlu progress flejt, jekk irridu noħorġu btil ima din se tkun missjoni impossibbli għax inti għandek mira li dejjem mixja għaliex dan il-virus dejjem qed ikompli jiżviluppi jekk inti qed timmira il-virus f'punt A sakemm inti tiżviluppa il-tilqima il-virus ikun wasal punt B. Jiena dak li kellix fuq lejt imma jekk inti tħares lejn il-mekkanizmi li jippermettu il-virus ma jidix attakkat mis sistema immunitarja u tħares imbagħad lejn kif tiġi affettwata sistema immunitarja hekk inti tikseb progress u għandna laboratorju illi għandu approċċ trattament tal-HIV li jippermettina li neliminaw il-virus mill-ġisem tal-pazjent Dan ġi prezentat l-industrija tal-farmaceutika u s-Sinjura Sinussi hija il-kellima fisimhom u aħna għalulna illi għandhom isiru l-provi kliniċi qabel ma nġomek imma għalulna illi mhux fidejhom li jsiru l-provi kliniċi u meta jiena provajt nindirizza persuni u ħafna l-industrija, kullħat għalli l-istess ħagġa, kullħat għalli illi l-AIDS Europe hija industrija ta' 300 biljun euro fis-sena u għalhekk ma nistawx inwaqfu dek il-ħaġa li lilna t tmana li minna qegħdin nagħmlu l-flus. Grazzi tassew ta' dan l-intervent xi ieħor? Iva, inwiġbek bil-qalb kolla għaxin, l-ewwel qabel kolla irrid ngħid li jiena minni qed nirrappreżenta l-ebda kumpanija tal-farmaceutika. Jiena qatt ma ħdimt ma' kompanija tal-farmaceutika. Jiena xjentista qatt ma nirċevi finanzjament minn kumpani farmaceutika jiena dan xaqt nitċaraħ. It-tieni net jiena naħseb li jinti maħarisċ sewwa lejn ir-riċerka li għamiltien. Jiddispjaċini illi najt li jiena minnix namel l-istess ħagġa l-33 sena. Madnix qed naħdem fuq it-trasmissjoni tal-HIV minix namel riċerka fuq it-tilqim u nixtieq niċċaralek illi iva hemm trattamenti għall-HIV u l-HIV illum il-ġurnata ma għadix ikkonsidrata bħala marda fatali il-pazjenti qegħdin jgħixu bl-HIV. Aħna evitajna li kunem 4 miljon mewt oħra. L-HIV illum hija infezzjoni u dan it-trattament mhux biss qed jevita li jkun hemm aktar imwiet tal-pazjenti u infatti l-omor tagħhom huwa simili għal dawk il-persuni li mhumiex infettati bl-HIV. Dan it-trattament ukoll huwa prevenzjoni, huwa kapaċi jeveta li kunem trasmissjoni bejn mill-lom għal-wilt u jena nħu gost ngħid illi f'pajjiżi fejn hemm aċċess għat trattament maċ hemm trasmissjoni tal-HIV wieħed mill-lom għalant il-wilt. Dan din hija xi ħaġa sabiħa ħafna. Iżda dan it-trattament huwa diffiċli li jkun aċċessibbli għal kulħadd, aħna għandna biss 40% tal-persuni fid-dinja illi huma manfettati bl-HIV u li għandhom aċċess għal dan il-trattament. 60% tagħhom m'għandhomx għal dan l-aċċess, m'għandhomx għal l-aċċess u għalhekk dan ifisser li qed fadlilna progress x'inagħmlu. U lantana huwa li nippruvaw nifmu il-mekkaniżmu li permezz tiegħu ċertu persuni qegħdin jikkontrollaw b'mod naturali l-infezzjoni tagħhom. Din dan huwa differenti kompletament minn dak li semmejt inti. Grazzi tassew, professur. Mela, ekk issa nistgħu nagħlqu it-tieni round ta' diskussjoni. Grazzi lil kellima kollha u lil professur Baris Nussi. Issa, it-tielet sessjoni li ser tinfetaħ permezz ta' Sinjura McIver nistednu għat issiħab mana fuq il-podju. Jina nixtieq niġbet l-attenzjoni fuq il-kustjoni tal-riċerka. Dan il-kontinent eventualment jista' jispiċċa wieħed li mhux għastant attrenti għax xjentifiċi u it it-testijiet imorru f'bladi oħra fid-dinja fejn hemm inqas restrizzjonijiet legali, fejn hemm qafas legali inqas inqas inqas eh, rigorus. Nagħti il-mikrofonu lilek issa għal 10 minuti il-wara nofsinar it-tajjeb għazzi ta' sew lil kulħadd tal-istudentuni biex nitkellem nixtieq nifraħ ukoll l organizzatura ta' din l-inizjattiva tal-li kisbu aktar minn miljun firma minn persuni li jridu li jiqfu irċerka riċerka fuq l-annimali. Jiena nixtieq nifoka fuq fuq azzjonijiet u mhux ir-raġunijiet ismajna smajna għaliex hemm ħafna azzjonijiet jistgħu jittieħdu b'mod immedjat u hemm oħrajn li nistgħu nippjanaw għalihom fil-futur. Flimkien ma' azzjonijiet li qegħdin naspraw għalihom għandna azzjonijiet li nistgħu nieħdu permezz responsabiltajiet li huma diġà attwali attwati li jistgħu jieħdu post riċerka fuq l-annimali llum. Mela x'nistgħu nagħmlu? smajna ħafna diskussjoni dwar il-mod li bih jaħdmu l-esperimenti fuq l-annimali, kellna diskussjoni fuq xisir l-annimali, għalfejn u kif dan nistaw eh, isibu alternativa liħ. Imma l-istorja bdiet fl-1993 meta ċittadini ħadu azzjoni biex jippruvaw iwaqfu l-testjar tal-kosmetiċi fuq l-annimali. Kienem kulħadd kien jaqbel illi it-testjar tal-prodotti kosmetiċi ma jġustifikax is-sofferenza ta' sir fuq l-annimali, il-politiċi ħadu azzjoni u 20 sena wara fl-2013 rajna implementazzjoni tal-proibizzjoni Ewropea fuq il-kosmetiċi li jużaw testijat fuq l-annimali u għafna kommerċil ta' dawn il-prodotti. Dan kien fil-21 seklu, matul dan is-seklu komplew il negozjati Iżda is-suġġett li nitkellmu fuq l-aktar li jista' jkun ukoll ta' detriment għal suġġetti oħra huwa it-testing regolatorju. Dan it-tip ta' testing jirrappreżenta biss 10% tal-esperimenti li jsiru fuq l-annimali. Għalhekk, waħda mill-affarijiet li jiena napprezza minn din l-inizjattiva hija illi issa qegħdin nifukaw minn flok nifuka fuq l-użi l-oħra kollha tal-annimali, bħal pereżempju u riċerka biomedika. Imma ejja naħsbu ftit fil-sistem regolatorju li qed isir u kemm il-politiċi taw attenzjoni li nkun nafu kif dan qed isir fl-2001 il-proposta Reach waslet biex qed nibżaw li 45 miljun annimal qed jiġi użat. 50 sena wara jiena għadni qed 15 sena wara jiena għadni qed nipparteċipa biex naħdem biex insibu metodi alternattivi. Dinja l-aktar ħaġa faċli illi minn flok nużaw l-annimali nużaw metodi oħra li huma diġà approvati, jekk m'għandniex kbaċi nagħmlu hekk, mela ma tantx aħna ser nikbu suċċess, nixtieq nistgħu fid-dettall għal ma tantx għandi ħin. Issa, waħda mill-affarijiet li rajna f'dawn l-aħħar 15-il sena kien illi waqqafna direttiva ġdida 2010-63 u fiħdan din id-direttiva fil-waqt li l-kol nafu li nistaw namlu ħafna biex intejbu l-implementazzjoni ta' din id-direttiva u illi nisfidaw ukoll i praslu li fuqhom jem ibni din direttiva. Nafu kol li fiħdan din id-direttiva għanna ċertu affarijiet li qed jiġu imwarba, però Ir-riċerka biomedika din l-inizjattiva ċittadini hija l-opportunità biex il-komunità li jixtiequ jipproteġu tutti tal-annimali jiġu poġġu dan il-suġġett fuq l-aġenda b'tali mod illi design fil-mija tal-annimali li ġużati fl-Unjoni Ewropea jiġu użati minn riċerka fundamentali. Dan għalek huwa punt importanti ħafna. Dan huwa l-ewwel darba li l-biomedika qed tiġi diskussa fuq dan il-livell. Jina dan nilqgħu u nixtieq nirringrazzja dawk kollha li ħadmu biex dan iseħħ l-izviluppi, progress li jsir fil-medicina eh, palissa huwa fi kriżi. Din l-informazzjoni li jina dejtilkom tinstab disponibbli barra s-sala u dan juri wkoll xogħol qed isir mill organizzazzjoni tiegħi Humane Society International biex nindirizzaw il-nuqqasijiet tal riċerka fuq l-annimali fil-qasam tal- mart fejn l-annimali qed jiġu ntrati bħala modell. Lew irridu nevalwaw kemm huwa effikaċi dan it-tip ta' riċerka ġifiri irridu noħolqu modell tal-annimali ta' din il-marda. Irridu noħolqu din il-marda iżda li tkun għall-annimali. B'xi motiv ieħor dan irid jiena tal-annimali mbagħad irridu jiġu trattati s-sintomi dawn il-provi kliniċi mbagħad jgħaddu għal testijiet ta' effettività u ta' psikoloġija. Iżda wara dan kollu 95% ta' dawn il-mediċini ifallu f'dan l-istadju, ifallu meta jiġu it-testati fil-bredmi. Mela dan qed jagħtina messaġġ importanti ħafna. it tassikoloġija li qed tiġi użata mhijiex affidabbli u jridu eh, nitkellmu fuq it-tossikoloġija mhumiex qed tkunu biżejjed fuq l-effikaċja għal multiple sclerosis. 99% ta' drog li ġew ittestjati fallew meta waslu għal provi fil-bredmin għall-azma wara 10 snin tal-ċirka fuq l-annimali għanna biss issa żewġ tipi ta' mediċina ġdida u għandha lista sħiħa d-dimi. Għalhekk wasal il-waqt li naħsbu ftit xodda għandna disponibbli. Waħda mill-lodda hija fit-trattat stess Artiklu 13 fakkarna illi benessri tal-annimali huwa valur importanti għall-Unjoni Ewropea. U artiklu 10 ta' direttiva 2010-63 fakkarn ifakkarna koll illi il-benessri tal-annimali huwa valur tal-Unjoni Ewropea. Din hija xi ħaġa li ma nistgħux ninsewa jew ninjorawha. Dan għandu jgħid dan għandu ikun messaġġ biex aħna nieħdu azzjoni u biex ukoll nilħu konsens. Kif nistgħu dawn il-valuri nimplementawhom fil-verità? Jiena għandi slajda hawnhekk li tajt xi ħaġa fuq eh, l-esperimenti fuq l-annimali tnejn fil-mija ta' 11.5 miljun test li jisir fl-Unjoni Ewropea isiru eh, huma klassifikati bħala gravi. Hemm Zempi differenti ta' dawn it-tip ta' esperimenti uħut minnhom qegħdin hawnhekk, bħal pereżempju xokk elettriku. Iżolament għal periodu twil ta' żmien. Immobilization stress biex jinħolqu gastric ulcers jew eżerċizzju ta' għawm sforzat u fejn lan u għalli l-annimali ikun eżawst li jkun għajjen id-depressjoni, depression f'annimali hija xi ħaġa li ħafna nisu xettiċi dwarha għax l-annimali ma jistgħux jitkellmu jgħidu l kif iħossuhom, imma iva hemm mezzi li bihom nistgħu nkejlu kif iħossuhom l-annimali, għalhekk hija nħarsu x'inhu l-obbligi tagħna lejn l-annimali. U nieħdu azzjoni għaliex id-direttiva stess tajt illi lan ħari huwa illi ikun hemm nieħdu post mod komplet il-proċeduri fejn u użat l-annimali ħajjin. U x'nistgħu nagħmlu biex niżgwaru dan is-seħ nistgħu naħdmu fuq entitajiet ta' finanzjament issemma l-UK Delivery Plan aktar kmini dan jirrappreżenta pjan fost għall-aġenziji kollha fil-Renju Unit bejn il- dawk li huma fil-qasam tal-innovazzjoni, dawk li huma fil-qasam tal protezzjoni tal-annimali u anke l protezzjoni tal-ikel u tal-konsumaturi. Jiġifieri għandek aġenzi minn qosma differenti. U dan jilħaq konsens, konsens li forsi huwa dejja iżda li huwa ibbażat fuq eh, l-opportunitajiet tal-biznis u l-opportunitajiet teknoloġiċi għaliex ir-rata ta' falliment ta' 95% hija prezz li qed iħallsu il- il-kumpaniju qed iħallsu anke l-annimali. Id-direttiva in-nifisa fija ukoll l-evalwazzjoni fejn lan tal-esperiment irid jiġi evalwat u jekk u jsir jafu jekk intlaħaqx lan il-Kommissjoni li taħdem ma' partit interessati kollha inkluż aħna biex tiddeċidi fuq prioritajiet u biex ikun hemm progress aħna għanna laboratorju Ewropew biex ikollna metodi alternattivi. U dan japplika u koll għal biomedika iżda l-Istati membri u l-Kommissjoni li l strateġija li tieħu post il riċerka fuq l-annimali u fl-aħħar dan jiddependi wkoll mill-komunità xjentifika. Il-pjan tal li semmejt illi kultant il-komunità xjentifika tkun konservattiva wis dan irridu nwaqfuh biex insibu mezz li biex nistgħu nimxu qudiem. Grazzi. Grazzi tassew. Issa fissem il-gruppi differenti Nibdew bl-onorevoli Caputo, għandek 3 minuti. Sì, grazie Presidente. Innanzitutto... Grazie Presidente, prosit din l-inizjattiva li turi kemm mm, dan għandu importanza soċjali. Grazzi li l-Signora mm, Mekkaver għal mm, l-informazzjoni dettaljata li tatna. Din hija diskussjoni importanti li eh, għandha tkun wiesa u mingħajr ebda preġudizzi. Hemm ukoll għastaqbil fid-dinja tax xjenza li juru li huwa diffiċli ħafna li tasal għal soluzzjoni effettiva li tinkludi l-pożizzjonijiet kollha differenti iktar mill miljun ċittadin Ewropew, però li qed jieħu din l-azzjoni għal stant il-Parlament Ewropew għandu l-obbligu li jismagħhom u jieħodhom in konsiderazzjoni. Miljun firma mhijiex xi ħaġa sempliċi li tikseba u għal daqstant proset lill-organizzaturi għal dak li kisbu. Is-suċċess tagħhom għandu jirrappreżenta rebħa għaċ-ċittadini kollha Ewropej u li eh, għandu għanna nil-qaw ħahna l-istituzzjonijiet għax juri li ċittadini għandhom il-mezzi biex jiddeterminaw l-agenda politika tal-komunità u li spiss iċ-ċittadini ikunu fuq pass il-qoddim meta mqabla mal-politika. ċittadini għal daqsan talbu l-Kommissjoni Ewropea biex ittabbliga id-direttiva eh, fuq l-użu tal-annimali intużati għal raġunijiet ċentifiċi u eh, il-proposta ġdida tabolixxi l-użu tal-isperimentazzjoni fuq l-annimali. In-numru tal-firem li inġabru juru l-isperimentazzjoni fuq l-annimali hija xi ħaġa li ċittadini Ewropej iħossuha għal album għal raġunijiet etiċi u morali u wkoll minħabba l-utilità eh, f'ċertu każijiet li eh, fil-fatt kellima oħra diġa' semmew fil-qasam tal-ħivizazzjoni u riċerka medika u ma jitolbu l-istituzzjonijiet biex jihdu ħsieb is-saħħa tal-annimali u il-benesseri tagħhom. Is-slajd li rajna iktar kmieni um, turi biċċar dan kollu. L-Unjoni Ewropea is-saħħa tal-annimali dejjem kienet ta' priorità u għal daqstant naħsbu f'artiklu 13 tal-funzjonament tal-Unjoni Ewropea li d-dunturi li hemm sensibilità minn naħa ċittadin tal-Unjoni Ewropea fuq dan is-suġġett u għal daqstant l-istituzzjonijiet iridu jagħtu risposti f'waqthom u jieħdu inizjattivi kif suppost. Ukoll inħoss li l-input li qed jagħtu ċittadini llum għandu jiġi żviluppat żewġ direzzjonijiet għal żmien qasir dan irid wassal għal trasparenza ikbar fil-qasam tal-esperjenzazzjoni tal-annimali u fuq fuq żmien itwal għandu jkun hemm metodi alternattivi kif il-fatt qalet il-dottoressa. il, il dottoressa dawk li użaw tekniċi ta' sperimentazzjoni tal-annimali għandhom jagħtu iktar informazzjoni fuq l-anijiet tal proġettu u wkoll fuq l-ispeċi u n-numru tal-annimali użati. La darba jagħtu din l-informazzjoni li stati membri għandu jagħmlu dan kollu pubbliku u biex bekk iċ-ċittadini kunu jistgħu jkunu jafu sawa dak li qed fil-laboratorji. It-tieni punt li fuq il-Kummissjoni se tintervjeni huwa il-metodi ta' istituzzjoni kif diġà intqal il-modell tal-annimali biss mhux biżejjed. Għandi erba' minuti, dat il-lesti. Fejn jeżisti metodi ta' sperimentazzjoni li m'għandux ma jinkludix l-użu tal-annimali, dan għandu dejjem jiġi ntużat. Dejjem il-metodi ta' sistituzzjoni jekk huma disponibbli għandhom ikunu obbligatorji u dawk li qegħdin jagħmlu l-esperiment m'għandhomx jingħataw l-għażla li jiddeċiedu x'għandhom jagħmlu il-metodi ta' istituzzjoni validati ma jkunux l-uniċi li għandhom jiġu ntużati naħseb hawnhekk ikun diffiċli nostakolaw din it-tip ta' operazzjoni. U għal jiena naqbel ma' Sinjura McIver li jekk jirnexxin nagħmlu dan allura fuq xi qed niddiskutu hawnhekk. Minħabba li l-metodi ta' istituzzjoni eh, kif qablet fuqhom l-Unjoni Ewropea huma ftit naħseb li meħtieġ li jkun hemm eh, investiment biex ikollna metodi oħrajn eh, li dawn għandhom jina taw priorita. Pan poseł, pan poseł Castaldo. Pan poseł kastado. Grazie. Isur kastaldo. Grazie. Fost uh, in-nuqqasijiet ta' din id-direttiva Eh, qed naraw proċedura amministrativa semplifikata li eh, grazzi għalija l-istati membri jista' jkollhom awtorizzazzjoni ta' riċerka sa' ħames snin jekk il-proġett jinkludi proċeduri eh, klassifikati nirreferi għal artikli 41 ta' direttiva u kol l-użu ta' animali għal produzzjoni u diagnostiċi skont il-metodi prestabiliti. Pero miex mitluba is-sintesi Eh, mhux teknika ta' dawn il-proġetti. Bis-sintesi mhux teknika ta' proġetti min qed jagħmel l-esperimenti li jagħti mod anonimu għad ta' informazzjoni fl-opinjoni tagħna huma meħtieġa fuq l-anijiet tal-proġett u fuq in-numru u l-ispeċi tal-annimali użati. Dan id-dokument ukoll irid ikun ippubblikat mill-Istati Membri. Għalda stant, fl-opinjoni tagħna hemm nuqqas ta' trasparenza għaliex ma nafux eżattament xi jiġri fil-laboratorji u mumiex ftit li skandli ta' violenza fuq l-annimali, sfortunatament. Id-domanda li jishtiqu namlu aħna hija kif eh, eh, x'ser namlu jekk ma jitqisux li dawn l-istatistiki għandhom jinbidlu minn naħa ta' din il-proċedura semplifikata. Dan huwa wieħed minn ħafna eżempji li juru kemm hija urġenti u meħtieġ u meħtieġ li nerbu din direttiva li nisimgħu il-kelma ta' ċittadini, eh, il-vuċi ta' ċittadini għal dan il-Parlament u għall-Unjoni Ewropea kollha għandha tkun xi ħaġa ta' bil-fors u mhux xi ħaġa ta' għażla għal ħafna raġunijiet validi. Dziękuję. Pan poseł Mark Demesmaker. Grazie ħafna. Madwar kellim li mis. Grazzi Signora McIver għal prezentazzjoni interessanti. Nishtiju nieħu din l-opportunità biex nifraħ l-organizzaturi taċ l-inizjattiva ta' ċittadini Ewropej għal dak li għamlu. Nixtieq nixtieq ngħid li jena inħobb l-annimali. Ma nistgħux noqogħdu neċessarjament mingħajr il tester tal-annimali, ma rridu nevitawom u fuq medda twila t żmien rridu neskluwom totalment. Nixtieq nagħmel mistoqsija fuq l-impatt possibbli ta' TTIP Inti qed tajjeb li l-welfare tal-annimali huwa wieħed mill-valuri tal-Unjoni Ewropea it titib e. ser ikolla implikazzjonijiet kbar għall-annimali li ser jiġu intużati għat tessjar xjentifiku u il-konsegwenzi jaf kunu pozittivi. It-TTIP hija il-Partnership Transatlantiku għal kummerċ u l-Investiment u hija kwistjoni ta' standards, armonizzazzjoni ta' standards għal raġunijiet ta' kummerċ biex nibbenefikaw it-kabbiru xalijiet. Iżda hija wkoll kwistjoni li nippruvaw nevitaw duplikazzjoni ta' standards differenti li jkunu applikati għal daqstant it-TTIP tista' tikkontribwixxi għal l-applikazzjoni tal-prinċipju ta' tlet ars u għandaqstant tnaqqis fit-testing tal-annimali. Jena nixtieq nkun naf x'inhi l-opinjoni ti għadwaru. Dziękuję pani poseł. Grazie ħafna. Nadu signora Evi. L-ewwel nett jiena xtaqt ehm, nifraħ lil ehm, dan il-grupp tal-vivisection u li nirċievu uh, malajr kem jista' jkun uh, risposta malajr u tajba, mhux kif ġara fil-passat fej kena risposti insodisfaċenti. Jiena nistaqsi l-Kummissjoni fir-rigward tad-direttiva 2010-63 uh, fejn jgħid li annimali ġa intuża għal proċeduri differenti jista' jerġa' jiġi intużat. Għal daqstant, Parti mill-li qegħdin ngħidu li hemm lebda limitu għal numru ta' proċeduri żgħar jew medji li l-annimal jista' jiġi sottopost, hemm għatta ta' pratiċi li eh, huma xorta meqjusa eh, fil għannis minja ta' direttiva ġew msemmija aktar kmini dawn. Id-direttiva għal daqstant tajt li l-gravità torbot fuq kemm qed isofri l-annimal eh, kemm kemm għandu uġieħ li għalli l-uġieħ li għalli se jiġi sottopost waqt din proċedura din id-direttiva għal daqstant tippermetti li għall-ewwel darba skontrarju għad-direttiva tas-86 u din hija mistoqsija ehm, importanti għalfejn qegħdin immorru lura fil-passat u mhux il-qudiem b'direttiva ġdida. Anka l-esperimenti fuq il-tates u l-klieb li jiġru fit-toro. Hawnhekk nikkonkludi minħabba li l-Kummissjoni mm, mhux qed tagħti bażi għall-esperimentazzjoni tal animali tagħtina iktar kjarifikazzjoni li din id-direttiva għandix jowle l-iskop li t-proteġi l benessiri tal-annimal. Grazzi. Pan Possel Klut Turms. Fil eh, Dank, Herr Präsident. Sur Turms. Grazzi, President. L-annimali ma' sensittivi u għal sant il-11.5 miljon test tal-annimali għed naraw fl-Unjoni Ewropea hija xi ħaġa li ma nistgħux naċċettaw. Manna xejn inqas dawn il-ħames sa tmien snin din mm, dan mhuwiex progress u għal stant Jiena nilqa din l-inizjattiva ta' ċittadini Ewropea għaliex juri li jridu nagħmlu pressjoni politika biex ikon iktar progress. Naħseb li dak li inti qed fir-rigward ta' fejn isir l istessjer tal-animali huwa importanti ħafna. Inqas minn 10% fit-testing regolatorju u għal daqstant iktar minn design fil-mija fil-biomedicine jew inkella foqsma simili u għal daqstant naħseb li dan huwa fejn aħna se jkollna nindirizzaw l-interessi tagħna. Smajt xi oġġezzjonijiet minn sur Tarabella pereżempju fost l-oħrajn jiena rajta xi ftit stramba li il- protezzjoni tal-annimali qed tiġi mqabla ma' dawk li jridu jintroduċu mill-ġdid il-pjena tal-mewt xi ħaġa stramba mhijiex aċċettabbli u naħseb li għandu jiskuża ruħu għal din id-dikjerazzjoni. Kif għandna nagħmlu progress? naħseb li iktar ħaġa importanti hawnhekk hija li l-Kummissjoni għandha tieħu l-inizjattiva tal ċittadini bis-serjetà ħafna. Jiena qed nistenna mill-Kummissjoni u naħseb li hemm ħafna oħrajn li qed jistennew risposti speċifiċi imma id-direttiva eżistenti tal-2010-63 ma nafx għandix tiġi revokata iżda naħseb li din dej tista' titjieb It-tieni ħaġa aħna bżonn naraw li jkun hemm iktar flus li jmorru lejn eh, riċerka alternattiva. Iżda hemm problema oħra ikbar fl-opinjoni tiegħi u din hija in-nuqqas ta' implementazzjoni eh, u uh, di breach ta' direttiva tal-kosmetiċi. Permetti li nispiċċa jgħid il-kellim. nafu li fid-direttiva tal-kosmetiċi hemm loopholes li qed jiġu esploitati bisih. Il-mistoqsija hija kif nistgħu inwafqu dan. Ħadd ma jista' jistenna spjegazzjoni li jippermetti dan. Inti qed titkellem dwar konservatizmu fil-riċerka tal-komunità, x'nistgħu nagħmlu biex morru lil lin minn din minn dawn is-sitwazzjonijiet. Dawk li użaw il-ħin tal-kumitat tal-kumitat setaw jitkellmu ftit iktar fitul. Dan huwa kumment ġenerali. il-kelima ta' qabel li konkludiet l-intervent ta' ħafejn qalet li aħna nista' nżolbu l-Ewropa biex tappoġġa ir-riċerka għal metodi alternattivi. Dan il-panel eh, ġi intqal li ir-regoli eżistenti mhux qed jiġu rispettati, imma jidhirli li hemm żewġ għażliet, żewġ toroq. Dik li tiġi appoġġata hija waħda biss però u għandaqstant għat-ċittadini ma tinatax il-possibilità li jkunem ikollhom l-alternativa, jużaw l-alternativa. Hawnhekk għandaqstant hawn nuqqas ta' da politika li tappoġġa kemm mod ekonomiku kif mill-lat leġislattiv din it-tieni għażla. Aħna isna dan fit trattat tal-funzjonament tal-Unjoni Ewropea artiklu 13 l-importanza tal-benesseri tal-annimali u f'dawn il-ġranet, f'dawn il-ġimat, il-Kunsil, il-Kommissjoni u il-Parlament edin jinnegozjaw il-regolament fuq il-mart tal-annimali li jistaw jiġu trasmessi lil-bniedem. F'dan il-regolament ndaħlu ċertu punti fir-rigward tal-benesseri tal-annimali u tneħew kważi kollha għaliex ġew meqjusa mhux adattati. Għalla santina saqsi, meta l-politika ser tisma' liċ ċittadini u fl-aħħar ser toħloq eh, regola ġenerali, eh, leġislazzjoni ġenerali fuq il-benesseri tal-annimali. Grazzi. Issa naddu l-kelma lill-espert. Signora McIver. Grazzi ħafna għal-mistoqsijiet għal kommenti ta'kom fuq eh, il-noqqasijiet mhux ġustifikati fid-direttiva iva żgur hemm ħafna minnhom u l-proċedura simplifikata li intom semmejtu hija fil-fatt waħda minnhom. Oħra hija l-fatt li fiħdan l-evalwazzjoni tal-proġett jekk test ikun meħtieġ mill-liġi dan jista' jsir anke jekk hemm alternattiva u din fil-fatt tittinbidel. Fuq il-konservatizmu fuq TTIP l-esperimenti tal-annimali jirrappreżentaw suġġett interessanti għat TTIP għaliex fil-qasam l istessjar regolatorju dan huwa għavantaċ tal-kumpaniji l-kbar l-assoċjazzjonijiet kooperazzjoni biex innaqsu l tessjar tal-annimali kemm jista' jkun għaliex dan jisfrankalhom il-flus u għallaqstant hemm eh, rida fit titib biex naqsu il-ammont ta' tessjer tal-annimali li jisir, iżda dan ma jistendix għal eh, biex ikopri il-welfare tal-annimali. Fl-Istati Uniti l-asafar, il-ġriden u l- li huma l-iktar li jiġużati ma jintużawx, ma jomx koperti minn din regolamentazzjoni. Din inqisa wkoll eh, inqis li Dan ir-rigward sar progress fil-qasam tal-kosmetiċi, direttiva tal-kosmetiċi fl-Unjoni Ewropea u nibża li kwalunkwe nuqqas ta' demokrazija minħabba TTIP tista' tnaqsilna l-opportunità biex nintroduċu leġiżlazzjoni ta' dan it-tip għabbażi tal-opinjoni pubblika u kampanja pubblika. Fuq l-użu mill-ġdid, Iva, hija ħasra li aħna għandna leġijiet eh, liġijiet dan huwa l-istess bħal klawżoli ta' salvagwardja li jippermettu esperimenti li huma iktar eh, severi mill-lista li tajtkom li siru ta' ċertu ċirkostanzi u jiena nibżal l-unika ħaġa eh, li nista' nagħti responsabilità għalija hija feħdan l-industrija matul in-negozjati tad-direttiva. Bażikament hemm rieda li ma naraw xejn eh, projbit u li nagħtu opportunità biex imorru li lin kwalinkwe ħaġa li hija permessa legalment. Din dan wanu qas fil-fatt anka fir rigward ta' protezzjoni tal-annimali m'hemm nebda eh, klawzula ta' salvagwardja li fit-teorija tista' tagħti opportunità. Għalkemm jiena naħseb li il-mekkaniżmu meħtieġ biex dan isir huwa projbittiv. Fir rigward tal- li nmorru li l-in mill-konservatizmu, naħseb li ser ikun importanti ħafna li kulħadd jibqa' jitkellem iżda dan ifisser li aħna bħala komunità tal-protezzjoni tal-annimali tagħti messaġġ koerenti għall kummissjoni biex nuru eżattament fejn din xtuq għatmur biex tieħu post l-esperimenti tal-annimali u nilħu l-isfida fir-rigward tal-black stage failure. Irridu nersqu lejn ċertu modelli u nassiguraw li noqqasijiet ta' tessijiet ta' effiċenza jinftemu tajjeb ħafna. Fuq il-liġi ġenerali tal-welfare tal-annimali, iva jekk dan jgħin biex iżid il-welfare benessri din hija xaġa tajba. Hemm opportunitajiet fid-direttivi eżistenti ma rridu nassikuraw li direttiva tiġi implementata bisħieħ. Hemm ħafna responsabilità u din ta' fidejn l-istati membri fil-mod ta' kif huma jimplementaw ċertu proċessi u l-evalwazzjoni ta' proġetti jekk maturi jħossu li l an tal-esperiment huwa probabbilment mhux ser jilħaq l-ispejjeż tal-welfare tal-annimali l-evalwaturi jista' jwaffqu dak l-esperiment milli jkompli jekk jaħbu li hemm alternattiva oħra xjentifika li fil-każ tal-riċerka ehm, biomedika jaf tkun xi teknoloġija oħra, teknika oħra, huma jistgħu ma jaċċettawx l-applikazzjoni biex ikomplu bir-riċerka bal daqstant jew nirsqu dawn l-isfidi kollha nuħarġu bl-istrateġija biex nissostitwixxu l-esperimenti kollha tal-annimali. Grazzi. Bardzo, pa, bardzo Pani dziękuję. E, Grazie ħafna. Biex nala it-tillet round, nishtiq eh, insaqsi Is-Sir Menax biex jieħu l-mikrofonu. L-ikbar sfida għal ICI eh, il-komunikazzjoni. L-ideja kienet li eh, ntellaw il-livell għal-benessri mill-benessri tal-annimali għal-validità tal model U eh, aħna nixtiequ nsaqsu l-Kummissjoni Ewropea sabiex torganizza dibattitu pubbliku xjentifiku bħal ġuri pubbliku mhux fejn l-esperti kollom 10 minuti imma tlieta eba ħames tiem sabiex niddiskutu xjenza flimkien mal esperti miż-żewġ naħat jekk ma nagħmlux hekk jekk mhux se jkollna dibattitu serju xjentifiku mela il-1.7 miljun persuna li firmaw li jisijaj, e aħna dawna ħajibqaw dispieċuti u għalek jena nemmen li għanna teknoloġija, il-teknoloġija jek u eżempju per eżempju Botox intkom tafu il-Botox u ma nasibx li ħafna minnkom tużaw, imma dan huwa botulinum toxin, jiġifieri l-iktar sustanza tossika eh, fid-dinja. U ħafna snin, ħafna eh, nisli qalu li ma nis nistawx ma nużawx il-ġriden sabiex nittestjaw il-tossiċiċa tal-Botox u għabbis peress li eh, Botox eh, għandu kol effetti fuq il-medicina li l-opinjoni pubblika ġiet eh, konvinta li t-testijiet jimbidlu, per eżempju, għallegħam fl istat Uniti ġew marufa dwar din is-sustanza. U issa mela il-metodu li qed jintuża mhuwiex fuq l-annimali. Qed nitkellem dwar l-iktar prodott tossiku għal bnedmin fid-dinja, ġifri għet nitkellmu dwar komunikazzjoni mhux jenza, komunikazzjoni ta' messaġġ ma stajniex namlu hekk pers li l-esperti kellhom maċar minuti jew inqas irid ikollna dibattitu xjentifiku serju għax aħna se puħ dan id debattitu u Ġada darba li l-pubbliku li jirrealizza li tester fuq l-annimali mux xi ħaġa meħtieġa, ħażina ma meħtieġa, aħna nistgħu nagħmlu hekk l-opinjoni pubblika ma mhux ħad kompli t-tollera l-affarijiet ħażina ħi kompli siru fuq l-annimali. Grazzi. W ten sposób zakończyliśmy Trzecią rundę, Grazie ħafna. Għalek konkludejna it-tielet panel. Is-Sir Tamino, sabiex jala, grazzi ħafna, jiena naħseb li dan id-dibattitu li mux jgħatemmek sabiex aħna niċċaraw il-problemi scientifiċi e, eh, kif smajna. Imma dan id-dibattitu tefataw l faħna problemi. Nixtieq ngħid li Jekk, per eżempju, rajna li l-esperimentazzjoni fuq l-annimali ma tistax tbassar u ma tistax tagħti tweġibiet xirqa għal dak li qed jimponi trattat tal-Unjoni Ewropea ġifieri l-garanzija sabiex jiġu mfasslin l-istrumenti sabiex jiġu mħarsa ġittijiet ta' ċittadini ma nasibx nistgħu ngħid peress li m'għandna xejn aħjar mela ħanużaw dan il-metodu dan huwa metodu għażin u jibqa' għażin. Mhux ngħidu jekk m'hemmx alternattivi mela dan il-metodu jsir tajjeb, il-problema hija li kif nistgħu noħolqu il-kundizzjonijiet għalli dan il-metodu żbaljat jitnaħħa u fl-flok ikun hemm metodu ieħor. Eh, mela, kien hemm mistoqsija wkoll għal iva tajjeb Mela, tistaw tajdunna mela, fil-opinjoni ta'kom, tistaw intkom xasbu ta' li konna jew ma jkollniex id-direttiva. Jekk aħna nistaw namlu minajr, mela, e, Iva, irridu muqfu il-tester fuq l-annimali, dan u għalan. U hemm ukoll għan xjentifiku sabiex eh, garantixxu s-saħħa tal-ċittadini, nidefendu defendu dritti tal-konsumaturi tal-ambjent. U sabiex naslu għal dan lan. Iva, Aħna rajna u koll li rrit ikun hemm ukoll kondizjonijiet u skeda ta' żmien, pereżempju hemm Orizzont 2020, Nistgħu ngħidu li bej wieħed ieħor sa dik is-sena jew ftit jew iktar snin irridu naraw progress reali li wassal li ma jkunx ħsir ħtieġa li jintużaw eh, l-annimali l benessri mhux biss tal-annimali ma tal-bnedmin. U ma jistax ikollna direttiva li tajt li minnaħa tajt li Iva rridu nsibu metodi differenti ma mill-banda l-oħra l-istess direttiva tajt li l-użu tal-animali jista' jitkompla, jew ħaġa jew wahra din il-kontradizzjoni ma tistax tkun permessa lek aħna tinsaqsu li jennaħku dil frazi li jennaħku kull tip ta' referenza għal ħtieġa li jkun hemm espermentazzjoni fuq il-bnedmin u flok li jinnaslu fi żminijiet raġonevoli għal Fatt fat li eh, ikolna użu ta' metodi alternativi. Dawn il-metodi jistow jistostituixxu kollox jekk ma ninvestux, jekk ma namlux ir-riċerka mela ma se naslu imkien irrid ikun hemm żvilupp ta' strumenti u permezz ta' riġerka U fid-daw tal-affarijiet kollha li intalu kull darba li metodu kelli jinsab mhux biss iktar effiċenti ma li jkun metodu tajjeb. Dejjem jinsab dan il-metodu Għalhekk aħna rridu nippermettu li jkun hemm il-mezzi disponibbli u wkoll sabiex e, inwiġe għal xi punti li saru aħna nixtiequ nisolbu li fi żmien sentejn l-istrutturi tal-Unjoni Ewropea jorganizzaw konferenza sabiex taħdem b'mod ċar xjentifiku fil-pożizzjonijiet kollha dawn il-kwistjonijiet aħna rridu naslu sabiex niċċaraw l-affarijiet aħna pastanna dossier li għandu ħaf bibliografija vera twila fuq dak li għadna kif edna dan il-dokument ħajkun disponibli għal membri tal-Parlament Ewropew ħajkun disponibli fuq l-internet ukoll eh, qed nitkellmu li vera faċli li sibu dan id-dokument. U għana nishtiqu li jikunem u kol dibattitu serju fuq eh, dawn it-temi, fuq għazzewx naħat, għax jekk eh, emħin limitat, biss inti kull ma tisma jiena favur jiena kontra, eh, irridu aħna niċċaraw l-idejat, ġifiri għana nixtinu propmonu dan li ġej l-Komissjoni u Meta u koll il-Komissjoni eh, najdu li jeżistu metodi alternativi reali u għalek mela il-Komissjoni vera trid eh, taħseb u tisma' iva hemm miktub eh, fl-artiklu 4. Imma Mbagħad rridu naraw eh, fil-leġislazzjoni oħra mux biss irid ikollna il-leġislazzjoni fuq il-protezzjoni tal-annimali, ma jekk inħarsu lejn il-leġislazzjoni u l-applikazzjoni wkoll il-lini gwida wkoll fuq eh, sustanzi kimiċi, riċ, pestiċidi, bioċidi, eh, sustanzi użati bħala affarijiet li jiġu miżjuda ma' likel. ikel U mhux dejjem din il-garzija li kull darba li jkun hemm metodu alternattiv Eh, dan irrid jiġi użat. U mbagħad eh, fuq il-validazzjoni iva u sanar hawnhekk se eh, tisir b'mod xieraq u biex ikun hemm ukoll finanzjament xira, aħna għandna l-istrutturi Ewropej u strutturi li permezz tagħhom l-Unjoni Ewropea qed iħossib dawn l-affarijiet u rridu aħna ikollna u nużaw strumenti xirqa imma ma jistax ikun li il-metodu ta' valutazzjoni ikun il-metodu skont li ma naraw li jekk sistema alternativa minn flok l-użu u testjar fuq l-annimali eh, jaħdem għax dana ħajati l-istess eh, riżultat pal testjar fuq eh, l-annimali. Aħna għanna ħafna data fuq il-bniedem, qed nitkellem sfortunatament fuq dak li bata minnu l-bniedem u aħna nixtiequ li l-bniedem ibati iktar u nevitaw hekk mbagħad mela naraw jekk metodu alternattiv jaħdem għax għajati l-istess rizultat li aħna diġa nafu fuq il-bniedem. Din għandha tkun sistema sempliċi u aħna t nitolbu wkoll għal trasparenza rapport annwali fuq l-applikazzjoni ta' riċerka alternattiva li rapport li jsir fuq l-Unjoni Ewropea fuq l-Unjoni Ewropea. Grazie. Grazzi ħafna. Signori, kellna opportunità nisimaw għat ta' opinjonijiet u Iva, kulħadd kellu intenzjoni tajba u dan il-messaġġ kien vera importanti aħna favur standards vera olin sabiex inkopru l-benessri tal-annimali, imma rridu wkoll niftakru li jesibatu il l-bnedmin ukoll. U din il-proposta, din il-proposta ġifieri sabiex tiġi organizzata konferenza fuq is-suġġett kienet proposta tajba. U dina konklużjoni tal-laqatana tal-lum. Konklużjoni li ħanna d-dua l-Kummissjoni Ewropea kif ukoll il-Kumitati Parlamentari, Ambjent, Peti, mis probabli ħajkunu favur li namlu dan. Nixtieq nirringrazzjakom għal din inizjattiva me ċittadini, inizjattiva ferm importanti. Inizjattiva li permettilna nkunu konxi dwar l-aksiġa, li nosservaw iktar. Issa wasal iż-żmien li naddi l-mikrofonu li rappresentant tal-Kummissjoni Ewropea jew forsi għanna nistennew il-pozizjoni mill-Kummissjoni Ewropea. Jeżistu xi fundi eh, mill-Orizzont 2020 u nittama li dawna jistgħu mbagħad jintużaw għal skapitu tal-implementazzjoni tal-idejat li tresqu waqt din il-laqa. Nishtiq nirringrazzjakom il-koll u nishtiq u koll nirringrazzja il-miljun ċittadin għall-inizjattiva tagħhom u nixtieq nirringrazzja lil dawk li organizzaw din il-konferenza aħna ferm grati għall-isforzi li jintkom ħattu u għalhekk nistgħu nagħlqu l-laqgħa tagħna tal-lum is-serata tajba